Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und äh, eine Entschuldigung für unsere Verspätung. tajba, signori. Skużawni illi ħanibdew tard ma aħjar nibdew issa mela. Nibdew ukoll bil-konklużjonijiet tar-rapporter l-ewwel qabel xejn. ħajbda? L-ewwel rapporter għandi jibda. Grazzi ħafna, grazzi kollegi tal-istampa bizzejet. Alan, ħatibda inti, Sharon, inti, Signora Bowles. Ejva. fil-laqa ikon kanna żewġ sessjonijiet l-ewwel waħda fuq min ħa inedi it-triq għal irkupru u t-tini wieħed is-semestru għal, kabbir. U aħna għedna illi għanna il-responsabilta miex daqsek ċara dwar il-tfassil tal-miri tal-politika ekonomika għedin innaqsu l-akkontabilità demokratika u kredibilta fi żmien meta leġittimità demokratika ta' deċiżjonijiet mittieħda fuq livell Ewropew dejjem qed iwassal iżjed għal iktar diżillużjoni għal l-Unjoni Ewropea dwar l-Unjoni Ewropea parteċipanti jaħsbu l-Parlament Ewropej u dawk nazzjonali jridu jsibu mezzi kif iżidu l-involviment tagħhom fil-proċessi stabiliti speċjalment sabiex jaċċertaw iktar leġitimità demokratika u iktar effettività bir-rispett eh, reċiproku għal kulħadd inizjattivi riċenti b'mod partikolari dik tal-speakers tal parlament tas sitt stati membri fundaturi u l-Parlament Ewropew f'jannar semmew ukoll f'dan ir-rigward. Per minkejja li ma wasalna l-ebda konklużjoni formali kif nistgħu ntejbu la kontabilità demokratiku fi dan għalfasa ta' kooperazzjoni bej il-Parlament Ewropew u nazjonali nazzjonali diskussjoni għadib għaddejja fil-laqgħa organizzata mill-Parlament ta' Ċipru fit-Nikosija f'April. Tamin jgħid ukoll li matul din is-sessjoni aħna koprejna wkoll il-kwistjoni ta' beni ta', ta, ta European Public Goods li jaff jatira budget ta' bejn 2 u 3% tal-GDP u fil-kuntest tal-budget mbagħad naraw eżattament min qiegħed gawdi mill-frott u min qiegħed ibati l-konsekwenzi u d-danni nittamaw ukoll li dan ukoll jista' jiġi ġestit fuq livell nazzjonali mhix xi ħaġa li teżisti biss fuq livell Ewropew. Fit-tieni taqsima mbagħad li ġiet id-dedikata l asterita versus it-kabbir kellna diskussjoni interessanti ħafna miż-żewġ kellima sterni tagħna illi kellhom opinjoni differenti fuq is-suġġett u l-intenzjoni kienet li jipprovokaw u mhux jippruvaw isibu xi tip ta' bil bej kulħadd u ma qablu li minkejja sinjali inkoraġġanti kriżi għadha dejja l-ewwel kellima tagħna għaltinna li tkabbir tista' tiġi biss permess tal-awsterità għal li minkejja li ħafna mexxej Ewropew qalu li jista' jkollna programmi ta' tkabbir matul il-kriżi dan ifisser ġifiri programmi tal nefqa biex tinfinanzja d-dejn dawna ma kienux il-soluzzjoni tajba li xi problema hija waħda ta' kompetittività u mhux xi tip ta' domanda li eh, hija baxxa temporanjament. it kellim il-daħal oħra qal li fil-kriżi u fil-kontest ta' previżjonijiet pjuttost negattivi hemm bżonn il- il-memx bżon tal austerita li ġdina edha twassal u iżid il-krizi u għal ukoll illi hemm bżonn ta' iżjed minn sabiex innaqsu id-deficit pubbliku l-parteċipanti bażikament. Tkellmu wkoll fuq approċċi differenti u ma kellniex konsensus imma il- Rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali setgħu jiddiskutu bejnietom il- possibiltajiet li għandhom fil-pajis tagħhom u tkellmu wkoll dwar iktar awareness ta' kontabilità demokratika fil-kuntest ta' semestru ġifiri kellna ħafna parteċipanti u tat li l-om l-opportunità li jiddiskutu dawn il-punti importanti f'dan is-suġġett li għadu jiġi diskuss kemm fih dan is-semestru kif ukoll biex nindirizzaw id-dejn ta' l-Istati membri. Grazzi ħafna għal għalna messuri Kirchbock. Iva, grazzi President. Aħna kenna satej sħaħ ta' diskussjoni dwar ir-rabta bejn il-budget komunitarju u dak nazzjonali. F'termini ġenerali nistgħu ngħidu illi l-laqgħa kienet suċċess. Speċjalment meta mqabbla ma' laqat l-oħra li kellna qabel kellna 103 membru tal-parlamenti mill-istati membri kollha ħlief Slovakkja kellna erba kellima mill-parlamenti nazzjonali u 30 kap ta' kumitati parlamentari. Il-formula li bħġejna lill parlamenti nazzjonali kienet illi jiddedikaw ġimma jew ftit ġranet dejjem imma l-istess ġranet kull sena sabiex jiltaqgħu u jagħtu dimensjoni Ewropea għad-diskussjoni nazzjonali fuq il-budget. Bekk nippermettu li dibattitu Ewropew fuq il-budget komunitarju ikollu wkoll l-eruq fl-istati membri u din hija ħaġa li naħseb nistgħu naħem u nibnu fuq anke fil-futur. Is-sena li għaddiet il-President Van Rompuy. Għalilna illi m'għandniex interlokutur parlamentari. U ovvjament aħna l assemblea tal-Parlamentari Ewropej u Nazzjonali li huma l-interlokuturi ideali għal Sur Varrompoj aħna fuq kustjonijiet tal-agrikoltura, s-fondi strutturali, kellna opinjoni differenti wkoll minn membri differenti ta' pajjiżi differenti. Kien interessanti ħafna wkoll li nisimgħu l-idea ta' valur miżjut Ewropew tissemma. Illi wieħed sempliċement jagħti iżjed flus lil pajjiż Mhux biżejjed l-importanti hu li dak il-flus mbagħad jintużaw tajjeb Għaliex ovvjament xinu ma l-fondi Ewropej huma fondi minn stat membru wieħed li nataw lil ieħor jew minn stati membri li nataw l stat membru. U ovvjament il-Kommissjoni kontenta bla dubju tisma li ħafna membri jidrilhom illi hemm bżonn iddedikaw iżjed żmien għat taħriġ edukazzjoni u investiment long term. President Barroso għalilna illi m'għandniex min jivvota għal dan fil- Kunsill Ewropew imma fil-Parlament Iva, il-Presidenza Irlandiża. U koll għaltinna dwar l-importanza tal-fondi strutturali per eżempju. U programmi simili. fil-mija tal-fondi tal-riċerka irlandiżi marru għand l-SMEs. Il-pajizi ta' koezjoni, speċjalment dawk li għaddejjin minn programm ta' għajnuna, Ġibdu l-attenzjoni u kol tal-periklu ta' dawn il-programmi għall-investiment pubbliku. donnu terz għanna ħafna pajizi li terz tal-investiment tagħhom ġej minn sorsi Ewropej. U smajna wkoll minn għand kollega ġifiri li ġej minn pajjiż li jemmen fl austerita u qal illi Eh, budget Ewropew jista' jgħin għal eh, konsolidazzjoni wkoll tar rizorsi u tal-investiment fl stati membri. għanna netwerk diplomatiku Ewropew bħalissa imexxi minn Signora Ashton għanna u kol kooperazzjoni fuq livell ta' dwana u ta' pulizija u nasab li s-sena d-dieħla nistaw niddiskutu iżjed ta' kif nistaw u inqas imma nużaw dawk il-flus aħjar permezz tal-pooling u nixtaqna kunu nafu kol xieħsbu parlamentari nazzjonali milla dwar il-lat ta' tħul tal-budget eh, komunitarju kif dan jista wkoll dal budgets komunitarju jtaffi ftit il-pressjoni fuq il budgets nazzjonali. Mhux kulħadd kellem imma apprezzajt ħafna dak li għalunna ċertu membri parlamentari olandiżi li għalunna li l-implementazzjoni tal-FTT tista' it-taffi xiftit mill-pressjoni ta' dawk il-pajjiżi u l-budgets nazzjonali tagħhom li kienu lesti illi daħlu l-FTT it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Għal 2014 il-Kumitat fuq il-Budget ħajkun qiegħed jipproponi il diskussjoni ma tiffukax biss fuq in-nefqa iżda anke fuq id-dħul tal-Budget Ewropew tal u ħanaraw u nippubblikaw pajjiż pajjiż eżattament x'qed iħallas min x'qed jikkontribwixxi u Nejdu eżattament x'inhu huma l-anomaliji li huma l-istati membri privileġġjati l nati u nittamel li bekk inkunu għadin nagħtu spinta l qoddim li dibattitu u niprovdu l parlamenti nazzjonali bl-informazzjoni meħtieġa sabiex nifinanzjaw il-budget Ewropew. Sinjora Pervanx Beres, grazie President. President, Vice President, Presidenti. Grazzi tal-li Iprovdejtu għalna dan il-forum biex niddiskutu nil-taqaw. L-esperjenza ta' din is-sena hija waħda differenti ħafna minn dik ta' snin ta' qabel għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għadna kif smajna ċifri minn għant is-sur la issa. Iżda il-livell ta' parteċipazzjoni fil-fatt qed naraw ħafna iktar roli issa mill-li kien qabel ma daħal fis-seħ it-trattat tal-budget u da jinkluzi wkoll in-numru ta' MPs li parteċipaw. Ovvjament mhux dejjem ikunu rappreżentati tajjeb, imma llum kellna ħafna illi parteċipaw dis-sena u l-idea din l-idea ta' workshops paralleli Ma permetti tinnix li nħarġu b'xi tip ta' konklużjonijiet konġunti fl-aħħar mill-aħħar ma mux dak l-iskop, l-importanti kien illi nexxilna ikonna skambju ta' opinjonijiet u nitalmu wkoll mill-esperjenzi ta' pajjiżi differenti. Aħna fil-fatt meta tkellimna eh, bejnietna fil-gruppi politiċi nhar it-tnejn wara nofsinhar hekk ħassejna wkoll. Aħna x-xolta naqsam neħf f'żewġ taqsimiet. L-ewwel parti kienet fuq iż-żgħażagħ u il-qat fost iż-żgħażagħ kellna ħames esperti. Kellna kollega Esperos mill-Spanja u Sur Kramastinos mill-Greċja u Sinjura Filatov mill-Finlandja. prezentawna sitwazzjoni tal- l-impjiegi u l-qat fost iż-żazax f'pajjiżhom u s-sinjura mill-Finlandja għaltinna eżattament kif taħdem l-iskema tal-garanzija żazax f'pajjiża. Kellna mbagħad diskussjoni u l-konklużjoni kienet li irridu nimmobilizzaw il-membri mill-Ewropa kollha kemmi. M'għandux ikun hemm distinzjoni bejn min jista' jagħti l-opinjoni tiegħu. Ovvjament, edna u koll li bl-istess mod li rridu aħna nipproteġu ir-riżorsi ambientali, irridu nipproteġu wkoll ir-riżorsi umani. U rridu aħna niġġieldu l-effetti wkoll tal-qat fuq tul ta' żmien. Kellna wkoll interventi mill-parlamentari rajna wkoll l-istampa fi Franza u fil-Lussemburgu u diskutejna wkoll mela din l-iskema tal-garanzija zaza u tkellimna dwar ir-responsabilità politika għal għat u impjegi fost iż-żaza tkellimna wkoll kif artiklu 9 tat trattat mhux dejjem jiġi implementat għaliex mhux dejjem niprioritizzaw l-impjiegi u l-affarijiet soċjali. Kien hemm jħor ieħor imbagħad fuq il qat fost iż-żgħażagħ. Aħna tkellimna jekk diskutejna wkoll jekk hux kwistjoni hawnhekk ta' pereżempju taħriġ, ċertifikati, edukazzjoni. Irridu naċċertaw ukoll naċċettaw il-fatt illi mhumiex biss dawk iż-żgħażagħ mingħajr ċertifikat u edukazzjoni li jispiċċaw qiegħda anki nies li għandhom edukazzjoni u ċertifikati jafu jispiċċaw bla xogħol. Meta l-istati membri joħorġu bil-pjan ta' riforma tagħhom għandhom jippreżentawna wkoll il-pjan għall-impjigi u il-pjanijiet li għandhom għall-impjegi għazzazax, mod partikolari. Kollega Zvediza mbagħad qaltilna li dina l-iskema ta' garanzija żgħażagħ ma nix indajfuha. Kien hemm min qalilna pereżempju illi għandna flok nżommu mal-iskadenza ta' erba' xhur Eh, konna sitt xhur imma l-kollegi Finlandiżi għalunna li meta inti tkun għadek zazuħreċ mill-iskola, erba' xhur huwa iż-żmien adattat, mhux iżjed u mhux inqas, dak huwa l-iktar żmien importanti, l-ammont ta' żmien importanti. Mbagħad smajna wkoll mill Dok l-istati membri li għazin jiffaċċaw diffikultajiet partikolari, kellna mbagħad ġifiri diskussjoni oħra fejn smajna mill-kollega mill-Latvija illi semmilna ir-rwol tal-politika ta' koezjoni għalna kemm importanti kif qal is-sadu is-sur la massur sabiex nżommu l-livell ta' investimenti għoli. Tkellimna wkoll dwar ir-riżultati U il-problema li ħafna zaza għadin jitilqu il pajis daqs 10% fil-fat tal-popolazzjoni tal-qu mill-pajis. Speċjalment zazax, edna kemm importanti illi inlaqgħu fl-imkien il-parlamenti nazzjonali, illi nisimaw l-imsieħba soċjali u koll Għanna, tkellna kol dwar il kustjoni tal-istabilizzaturi automatiċi. Qabel il-krizi daw konna nimmaġinaw li huma li huma storja ta' suċċess għalina, ekkonna naħsbu, qabel il-krizi u tkellimna wkoll dwar l-importanza li ninkludu l-ILO, tkellimna wkoll dwar l-effett multiplikatorju tal-politika ta' austerita. Hemm bżonn nindirizzaw dawn il-punti, hemm bżonn ukoll nikkonsidraw il-politika soċjali. U il-Kunsill Ewropew li għedna għandu wkoll jikkonsidra l-impatt tal-programm ta' austerità dan kollu għandu jitqis bħala kwistjoni Ewropea tan l-koll u mhux xi ħaġa bilaterali. Fl-aħħar u mhux l-inqas ikkonkludejna wkoll li hemm bżonn inkludu dan meta nitkellmu dwar il-qafas finanzjarju multianwali. U il-fondi li marru taħt l-ISF taħt il-politika ta' koezzjoni għandhom jimxu f'konformità ma' proposta tal-Kummissjoni u ma jaqgħux taħt 25%. Dabja. Eżis kollegi, aħna issa naħsbu li fil-fatt rridu daqsxejn Naġmuħabba li għaddin daqxejn l-ura, zda ħna nishtiqu li jibda jitkellem Mr. Barroso minħabba li fl-10 ħatibda l-għallum fiħdan il-Kommissjoni, ġifiri forsi jista' jibdel is-sur barrażu minħabba li rrit jilqgħu kol mistiedjan il reġej minn barra din raġuni naħseb li jkun tajjeb illi nisimgħu lilu l-ewwel u mbagħad nisimgħu l-bija ta' nies li jixtiequ jitkellmu jekk jogħġbok sur Barroso. President Schulz, eh, President Van Rompuy, eh, President tal-Parlament, Sharon Bowles, eh, Sur Lamessur, Signora Perez, Eżis membri deputati ta' dan il-Parlament Ewropew nixtieq li nibda billi ngħid proset lilkom il-koll tal-li organizzajtu dan l-avveniment tant importanti. Jina naħseb li vera nil-qaħħa din il-ħagġa li fil-verità din il-ġimma Ewropea saret parti importanti mis-semestru Ewropew. Ma naħsibx li nista nisħaq bizzejed fuq il-kooperazzjoni u kemm hija importanti l-kooperazzjoni fis li ġejjin. Jina nitlobkom skuża minn issa li ħajkolli nitlaq dal-waqt, però ma nistax ndewwem iktar il-laqa mill-li għamilt jiena rranġajt sabiex niltaqgħu fl-10, ġifieri iktar tard minn hekk ma stajtx. Qed nistenna l-Sur Shashkovic illi fil fat huwa preżenti ħajkun jiena student biex ikun preżenti għal dan id-dibattitu. Eżis membri deputati l-lum l-Ewropa tinsab f'sali pittoro u anka demokrazija Ewropea. Aħna d-dim. Iżda nafu li dan irridu nagħmlu sabiex niprofaw noħorġu mill-kriżi ekonomika ħalli bekk aħna noħorġu Eh, minn din is-sitwazzjoni u nimxu iktar lej futur sostenibbli. Aħna rridu wkoll noħol noħolqu l-ambjent politiku li huwa mixtieq. Iva huwa importanti li aħna nirriformaw u nbidlu l-Unjoni Ewropea u dan nistgħu nagħmlu aħna bl-appoġġ ta' ċittadini tagħna permezz ta' dibattitu demokratiku u leġittimità. U dan ifisser li aħna nabżon il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Eżis membri onorevoli aħna ilna li bdejna b'din it-triq tal-bidla sabiex aħna nindirizzaw in-nuqqasijiet tal-Unjoni Ewropea, insaħħu l-ekonomiji tagħna u aħna wkoll nadattaw l-Unjoni Ewropea għal problemi li palissa din naffaċċaw. Aħna nistgħu ngħidu wkoll li dawk li fil-fat li kienu qegħdin ibassru li l-Unjoni Ewropea ħatfalli kompletament Naħseb illi kellhom żball mis-sena 2012 li law l-Unjoni Ewropea qdiet toħroġ minn din kriżi ekonomika. L-indikaturi tas-suq finanzjarju urew illi s-suq tieb u dak li kien interessanti ħafna bħala riżultat tal-tmexxija illi aħna implementejna kien illi waslu għal bidliet fil-kamp ekonomiku. Ġifiri, il-messagġ tiegħi huwa dan illi l-isforzi kollha li t-siru fuq il-livell Ewropew flimkien ma' dawk nazzjonali mhumiex kollha l xejn. Huma sforzi li huma siwja u fil-fatt jiena naħseb illi fuq l-istess ta' e, e, livell ta' intensità aħna ma nistawx noqogħdu bil-qiegħda bidejna fuq żaqna situazzjoni hija diffiċli. Il-problema tal qat hija problema kbira għalina l-koll. Fit-12 mis-27 stat membru tagħna ir-rata tal qat hija ħafna iktar olja minn 25%. U xi ftit mill-istati membri tagħna tal-Unjoni Ewropea qegħdin ħabtu wiċċhom ma' emerġenza soċjali kbira ħafna fl ħarmi l ħar ħafna mill-istati membri l-lum l-esti li jarfu li rridu jelbu din il-problema tal qatan anka fuq il-livell Ewropew. Aħna nafu li ħafna mill-istrumenti li għanna fidejna sabiex aħna nġildu kontra l-qat edin fuq il-livell nazzjonali, pero aħna ma nistawx fuq il-livell Ewropew nevitaw il l-indirizzaw din kwistjoni tant importanti. U jekk nħarsu l li jissan 2009, aħna konna ħadna inizjattiva fis-semi senat u fissem il-gvernijiet Ewropej, riżultati ma kienux taqsek tajbin, kienu pjuttost zappuntanti minħabba illi kienu biss ftit mill-istati membri li għacċettaw dik il-proposta u fil-fatt dak dik il-laqolja summit kienet biss summit li nisaw nejdu kienet t-sir bejn żewġ pajjiżi biss. Iżda l-Kummissjoni ma waqfitx hemmhekk ma qatatx qalba u baqgħet tkompli timplementa miżuri oħrajn, miżuri sabiex ngħinu l dawk it-tmien stat membri fejn l istwazzjoni kienet inkwetanti ħafna u nippruvaw ukoll nofru fondi għal dawk il-pajjiżi li iktar kellhom bżonn. U kif diġà qed aħna wkoll issa proponejna l-garanzija żgħażagħ nittama li din proposta ħad tkun implementata. Però huwa ċari li rridu nieħdu iktar miżuri ħalli inkomplu nġidu kontra l-qatt u jiena ninsab fiduċjuż li żgur ħajn nixxinna nagħmlu dan naħseb li għadna fil-ħin sabiex aħna nindirizzaw il-kwistjoni l-għandhom qasmu mal-problema tal-qad qabel ma naslu diskussjonijiet u negozjati fuq il-qafas multjanwali finanzjari. Jiena naħseb li dan ħajn nixxinna nagħmlu jekk ikun hemm rida politika bizzejiet, grazzi għall-istrumenti li hemm jina naħseb li l-qafas finanzjari finanzjeru importanti ħafna fil-faddan ħajkun diskus fil-Konsil Ewropew tal-ġimgħa d-dieħla U aħna nafu li l-MFF huwa wieħed mill-iktar partijiet importanti eh, li aħna rridu niddiskutu f'dan il-kuntest kollu. Importanti ħafna l-kompetittività huwa tkabbir u indispensabbli sabiex aħna nħeġġu iktar investimenti speċjalment f'dawk il-pajjiżi li huma l-iktar vulnerabbli u fir-reġuni l-iktar dajfa. Għalfejn għax l-MFF hija importanti ħafna mhux biss qed nitkellmu fuq fondi aħna għal dawk ir-reġuni li l-iktar għandhom bżonn. Le, il-pajjiżi kollha qegħdin jibbenefikaw mill-budget Ewropew. Naħseb li din il-ħaġa fil-fatt kienet diġà diskussa matul il-qaltin intom kelkom dawn il-jumej il-qafas multjanwali finanzjarju jista' joffri anke li dawk il-pajjiżi b'saħħithom iktar dimensjoni għad kabbir, għal-riċerka, għall-infrastruttura tagħhom li tista' toffrilhom ħafna benefiċċji anke għal dawn il-pajjiżi b'saħħithom. U jiena ma nistax ngħid ukoll illi eh, nista' nifhem li dawk il-pajjiżi li qegħdin jgħidu li hemm bżonn li aħna nappoġġaw it-tkabbir u l-kompetittività li għandhom raġun. U mbagħad meta jaslu għal diskussjoni tal-iktar strument importanti li aħna għanna fuq il-livell Ewropew sabiex nippromovu l-investiment, Mbagħad ma jkunux daqshekk f'pożizzjoni ċara. Jiena m'iniex eh, qed naqta' qalbi illi konna MFF b'saħħitha minkejja l-pressjonijiet kollha, ir-wol tal-Parlament Ewropew huwa li jagħti konsens għal kull tip ta' kompromess li jista' jintlaħaq. Ħaġoħra, hija li aħna nixtiew nifinalizzaw il-mekanizmu ta' supervizjoni għal banek. Aħna rridu nippruvaw nagħmlu progress kem jista' jkun fuq dak li għandu x'jaqsam eh, mal-Unjoni Bankarja. Dan huwa pass importanti ħafna fil-kuntest tal sistema aħna Aħna nafu li jridu noħol u kol ċertu mekkanizmu għal eh, sorveljanza tal-banek qabel is-sajf u aħna nixtiequ wkoll nikkonkludu ir-riżoluzzjoni tat-Tupac illi hija importanti ħafna ħalli bekk aħna nħarsu l-isfiq finanzjari tagħna mit-tempesti li jista' ikollna fil-ġejjini. Dinu pakket importanti, eżitt eh, membri onorevoli. Lilkom rappresentanti ta' Parlamenti Nazzjonali nixtieq ningrazzjakom bot speċjali ġejtu hawnhekk fi Brussel. Ġejtu hawnhekk sabiex tiddiskutu l-elementi differenti tas-semestru Ewropew u naħseb li verament Eh, intom taħsbu illi għanna il-possibilità li noħolqu iktar tkabbir u noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol. Ma nistgħux nintelqu. Jiena naf illi f'dawn il-jumejn intom kelkom diskussjonijiet importanti ħafna anka fuq ir-rapport ta' tkabbir annwali. Jiena nixtieq ma nitkellimx biss fuq eh, dan ir-rapport ta' tkabbir annwali. Jiena naħseb li rridu nieħdu azzjoni fuq tlet punti importanti ħafna. L-ewwel net fuq il-livell tal-Istati Membri aħna rridu nieħdu azzjoni, nippruvaw nimplementaw riformi strutturali ħalibek aħna nippermettu li jkun hemm iktar kompetittività fl-ekonomiji tagħkom. U aħna rridu nifukaw iktar fuq eh, riformi ħalli konna prodott l-ħaddiema jkunu ħafna iktar flessibbli. U din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna sabiex aħna nkunu kompetittivi, rridu wkoll nisqu iktar fuq eh, is-setturi kollha tal-infrastruttura, fuq settur tat trasport, eccetera. Ġifiri din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna fil-kuntest tal-prioritajiet fir-rapport ta' kabbir annwali. Aħna din nippruvaw nimplementaw miżuri ħalli bekk aħna ntejbu l-azzjoni u l-politika budġetarja tal-Istati membri. U t-tielet eh, punt li aħna rridu naħdmu fuq huwa li jekk aħna ħansaħħu il-mekkaniżmi ta' responsabilità u ta' kontroll, din naħseb tista' tgħin lill-Unjoni Monetarja tal-Unjoni Ewropea U eh, verament tenna sabiex aħna nibqgħu mixin il-qoddim u aħna dejjem inżommu f'moħħ naturalment il-funzjoni tul-ġodda li għanna fuq livell Ewropew. Il-blueprint tal-Unjoni Monetarja fil-fatt hija propju fuq il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea u fuq eh, ġejn u kol tal imu aħna għedin nisaqsu mistoqsijiet importanti ħafna dwar kif aħna nistaw ninsaħħu l-kooperazzjoni u l-konsolidazzjoni f'kull qasam fil-qasam ekonomiku anke dak politiku fost l-oħrajn. Għedin nipproponu kol ċertu mili għalġajjini qarib għal dak iktar imbijat u aħna naħsbu wkoll li jista' jkun li ħajkonna bżonn ta' bidla fit-trattat kollha kemm huma ma' dawn il-miżuri kollha għandhom bżonn li jkun hemm dibattitu attiv. Eżis membri onorevoli il-kriżi ta' snin li għaddiet u rrid kemm huwa importanti li aħna jkun iktar kooperazzjoni u integrazzjoni fuq il livell Ewropew ħafna drabi dawn il-miżuri jridu jkunu mfasslin skont il-bżonn. Ħafna drabi l-istati membri jridu irridu jkollhom ir-wol ta' periti fl-istess sin ta' dawk ta' li jaħdmu fit-tifi tan-nar, ġifieri skont l-emerġenza u l-sitwazzjoni f'dak il-pajjiż. Aparti minn hekk aħna rridu nsaħħu l-responsabilità fuq il livell Ewropew, rridu nkunu iktar leġitmi. U eh, irridu nkunu iktar realistiċi wkoll eżatt kif konna minna fil-passat, kemm il-Parlamenti Nazzjonali, il-Parlament Ewropew għandhom rwol importanti ħafna f'dan kollu. Għana nasbu li tmexxija eh, sistematika tista' ssir fuq ħafna livelli differenti. Ir-responsabilità massima tkun provduta f'kull livell fejn qed jittieħdu d-deċiżjonijiet fejn l-impatt verament jista' jinħass dan ifisser eżis membri onorevoli li meta ikun ċar f'moħħna illi l-leġittimità u il responsabilità fis-seklu 21 titinħas kemm fuq il-livell nazzjonali kif fuq il-livell Ewropew, din mbagħad tista' tenna din mhijiex eh, xi ħaġa illi waħda teskludi lill oħra anzi dawn morru propju it fit l-azzjonijiet li jittieħdu fuq livell Ewropew daw fuq livell nazzjonali. Aħna rridu dejjem nisqu fuq eh, dimensjoni b'saħħitha ħafna fuq livell Ewropew, irridu nħejju ruħna b'mod tajjeb ħalli bekk aħna ninvolvu fid-deċiżjonijiet tagħna l-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew, anka fid-deċiżjonijiet makroekonomiċi jew fiskali jew finanzjarji għal din raġuni jiena lest illi nieħu vantaġġ minn dawn il-leġislazzjoni tas six pack illi kienet deċiża bejn il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Eurogroup. Aħna rridu nħeġġu parteċipazzjoni tal-Parlament qabel mal-Kunsill Ewropew jiddiskuti il-rapport ta' tkabbir annwali u qabel ma noħorġu b'rakkomandazzjoni li huma speċifiċi għal kull pajjiż. Jiena naħseb li verament il-Parlament Ewropew irid ikun rappreżentat mod attiv fil-laqat li aħna jkollna l-Kummissjoni Ewropea lesti minnaħatana aħna l-essi li aħna jkonna skambju ta' idejat u dibattiti ma' rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali dwar rekomendazzjoni li huma speċifiċi għal kull pajjiż. Aħna naħsbu ukoll li dwar ehm, tfassil tal-politika ekonomika, aħna naħseb li għandna opportunità tajba qoddimna u naħseb li fil-verità kampanja elettorali, bħal kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew li għanna s-sena d verament nistaw noqorbu ktar viċin ta' ċittadini tagħna ħalli nispjegawlhom eżattament aħna fuq xiex eh, qegħdin nippruvaw naħdmu ħalli bekk insaħħu il-sistema politika, nsaħħu l-wol tal-partiti politiċi. Għalhekk aħna qegħdin nipproponu illi nofru eh, status eh, Ewropew għal dawk il-partiti politiċi fuq il-livell Ewropew. Nittama li l-partiti politiċi Ewropej verament jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom ħalli aħna jkollna dibattitu sowa. Eżis membri onorevoli nixtenu konkludi unajt li pass wara pass bil-mod il-mod l-Ewropa da tindirizza il-problemi b'suċċess. Jiena naħseb li ħafna mill-problemi huma problemi soċjali, però aħna verament qegħdin nagħmlu progress sabiex nindirizzaw problem li għandhom xaqsmu mal-fiduċja li għandhom iċ-ċittadini fina. Dawk li basru il-dizastru fl-Unjoni Ewropea nasib li kellhom żball u ejja nkomplu naħdmu fl-imkien ħalli nibqgħu nippruvaw li aħna kellna raġun ħalli nkomplu għaddejjin bil-fatt li aħna naraw li dak il-ħidma kollha l-investejna sa fl-ħar din naraw il-frott tagħha. Jina naħseb li issa fadalna illi aħna nħeġġu iktar fiduċja fiċ-ċittadini tagħna. Ningrazzjakom ħafna l-attenzjoni. Grazzi ħafna, Sir President, naf li inti kollok titla' issa. Jetzt der Präsident des Europäischen Rates, Hermann van Rompuy. Issa naddu għal sabiex nisimgħu lill-President tal-Kunsill, il-Herman Van Rompuy. Sur President, Vice President tal-Kommissjoni, eżis kollegi, huwa unur u pjaċi kbir għalija illi qiegħed nattenti għal dan avveniment tant importanti. U jiena kuntent ħafna bħala ex-President tal-Parlament Ewropew illi nista' niltaqa' ma' issa e, f'din e, il-ġurnata tant sabiħa. Is Aħna nafu kol li hemm ħafna sinjali pozittivi fil-fatt illi aħna elibna l-ar parti tal-kriżi u ċar illi l-euro issa huwa proġett illi ma jistax jitħassar. Dawk il-pajjiżi anka dawk li għandhom ħafna pressjoni fis-swieq finanzjari tagħhom pal Greċja, l-Irlanda, Spanja, l-Italja, edin mixin aħjar bil mot il-mod l-esportazzjoni ta' din jizdidu il-taqsim eh, finanzjarju bej il-pajjiżi hija tinħass inqas dan huma kollha sinjali pożittivi, però ma nistgħux ninsew illi qed fadal ħafna u ħafna x'namlu. Wara kollox, aħna għadna fil-proċess illi nippruvaw nelbu l-ikbar kriżi ekonomika mis-snin 30 illi fl-Ewropa fil-fatt waslet tal kriżi esistenzjali tal-munita tal-euro. Kriżi illi fil-verità bezzat ħafna l-nies dwar tfaddil li kellhom fil-banek u huma kellhom ukoll bisa kbir u dubju dwar il-fatt jekk kix ħajbqalna euro fidejna jew le. U din kienet qed tħasseb il-ċittadini kif ukoll il-kumpaniji u l-industrija. Jien nixtieq nissaq fuq dan il-pont l-istabilizzazzjoni ta' żona euro kienet priorità għalina f'dawn l-aħħar tliet snin għal raġuni sempliċi ħafna li minħabba stabilità żgur li ma setax ikollna tkabbir u laqqas ħolqien opportunitajiet ta' xogħol ġodda. U minn ehm, minn din il-perspettiva naħseb li s-sena 2012 tista' titqis bħala sena fejn saru ħafna fejn sar ħafna t-dil. Sar ħafna xogħol fuq il-livell tal-Istati Membri u fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fiż-żona euro. Issa illi ħajoqogħdu daqsxejn l-affarijiet naħseb li aħna nkun nistgħu napprezzaw il kemm aħna kemm irnexxilna nagħmlu affarijiet u fil-verità kien hemm żewġ prinċipji li verament mexxewna fid-deċiżjonijiet li aħna ħadna, iktar responsabbilta u iktar solidarjetà. U dawn it-tnejn ma nistawx nifirduhom waħda mill-oħra. Iktar responsabilta għal gvernijiet nazzjonali, speċjalment il-konklużjoni tal- um, stabilità e kif u l-pakket tal tal-fiscal compact u aħna u koll implementajna ċertu riformi strutturali li kienu importanti ħafna li aħna implementawum. Aħna rejna ħafna wkoll solidarjetà anka permezz ta' stabiliment tal-fond eh, ta' Rescue Ewropew anka provajna aħna nħarsu lill unjoni Ewropea mill- xokkijiet finanzjarju problemi oħrajn. Aħna fl-imkien mal-bidliet fil-Unjoni Monetarja, aħna provajna intejbu l-koordinazzjoni fl-Unjoni Bankarja u dawn il-passi kollha għamlu kontribut importanti ħafna sabiex aħna zidna l-fiduċja fiċ-ċittadini tagħna lejn l-Ewropa. Aħna rnexxilna nimxu l-qudiem minkejja pressjoni mis-swieq finanzjarji. Iżda dik ma kellix din il-pressjoni, dawn ir-riformi ma stajniex nagħmlu eh, namlu mingħajru, ma nistax ma stajniex nevitawhom. U aħna mhux biss naħsbu li stajna noqogħdu lura mill-pressjoni tas u ma nkunux affettwati, però dawn kienu fatturi oġġettivi li ma stajniex ninjoraw. Is-sostenibilità, il-kompetittività, il-bidla demografika, eċetera. Mhuwiex possibbli li aħna nakkumulaw il-dejn li dejjem kien qiegħed jiżdied. U fil-fatt ma stajniex li aħna nevitaw li ninsofru minħabba l-konsegwenzi li kiku aħna għad nazzjoni għaxar snin ilu meta suppost kien il-waqt, kiku stajna nevitaw dawn il-problemi kollha. Jiena naf u koll kem kienem importanza u kienem kienem bżon li aħna nibdlu l-affarijiet, pero situazzjoni jeda tittejjeb ħafna. U issa il-problema li għanna qoddimna hija di minħabba illi naħna nafu illi l-istabilta u l-fiduċa ta' ċittadini fina hija importanti. ħafna dejjem ikun hemm daqsxejn ta' differenza ta' perjodu ta' żmien li jissepara dan mill-perjodu ta' tkabbir ekonomiku. Ġifieri importanti li aħna nżommu għaf moħna din, li din ħaddum sabiex t-influenza t-kabir ekonomiku u l-opportunitajiet ta' xol. Pero aħna rridu namlu minn kollox sabiex naġlu l-irkupru kemm jista' jkun. Għalli bekk dan ikollu effett pozittiv u koll fuq l-opportunitajiet ġodda ta' xol u aħna rridu nanalizzaw kull proposta li għanna qoddimna n-implementaw daw kollha li huma possibbli implementaw Jekk għandna nqogħdu nistennew li l-irkupru ekonomiku ħajwassal għal daw l-effetti pozittivi, dan mhuwiex bizzejiet. Miżuri speċjali, programmi speċjali huma bżonn jużi ħafna f'dan il-kontest. So aħna rridu nibdew fuq il-livell Ewropew bil-kompakt għal tkabbir u opportunitajiet ta' xogħol illi kien adottat is-sena li għaddiet u fil-fatt rajna li kien ħafna stati membri li implementaw miżuru fuq il-livell nazzjonali. Aħna fuq il-livell ġenerali għandna bżonn ta' iktar tkabbir strutturali. Lilin mill-irkupru aħna hemm bżonn li nkunu iktar kompetittivi, l-kompetittività tagħna ħin kollu hija medda u mhux biss minħabba il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw bħal Ċina, anka l-Istati Uniti bħalissa qegħdin naqsu l-ispejjeż tal-enerġija tagħhom minħabba dak iskoperti l-ġodda tagħhom. U eh, għandu raġuni ħajkomplu għaddejjin bil-progress industrijali ġifiri, aħna rridu nkomplu naħdmu fuq dak li għamilna iktar kompetittivi. Nużaw l-odda li aħna implementajna f'dawn l-aħħar ftit snin. Iżda rridu niżguraw ukoll il-responsabilità tinqasam kemm jista' jkun bl-aħjar bl-iktar mod ġust ħallibek aħna nkun nistgħu nippreservaw il-koeżjoni soċjali. Naturalment, lan aħari tal-isforzi kollha tagħna ta' stabilizzazzjoni huma ix xogħol u tkabbir ekonomiku. Ġifieri fih nifsu dan lan huwa għan soċjali, però aħna qatt ma nistgħu ninsew kemm hija importanti d-dimensjoni soċjali. Jiena naħseb li f'dan il-kuntest verament nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal fatt li fil-Kunsill Ewropew ta' Diċembru aħna Konna edna li konna ħafna kooperazzjoni ma' l kummissjoni Ewropea u noħorġu eh, bi proposti speċifiċi dwar id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Monetarja tal-Unjoni Ewropea. Eżis kollegi, issa li aħna għedin naħdmu fl-imkien sabiex ikon iktar tkabbir u iktar xogħol ċittadini tagħna, l-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk l-istati membri li ma voluti fil-żona euro, huma qed parteċipaw ukoll fi proġett ukoll li huwa mfassal għal perjodu twil ta' żmien. Aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq it-tisjieħ tal-ekonomija, sanka t-tisjieħ tal-EMU. Il-kriżi fakritna u fetħitilna jnejna għal fatt li jekk aħna ikollna unjoni ġenwina monetarja dan mhux biss jikkonsisti fil-fatt li aħna l-koll konna l-istess monita, iżda sabiex aħna nelbu il-problemi li għandna bħalissa aħna verament irridu naraw li konna armonizzazzjoni bejn il-politika fiskali, monetarja u finanzjarja. Dan il-proġett li kien imniet f'Ġunju li kien ukoll reġa' mtenni mill-proġetti tal-Kunsill Ewropew dawn fil-fatt naħseb illi kienu passi favur din l-Unjoni ġenwina monetarja, jina naħseb illi l pjan huwa illi aħna nimxu pass wara pass, ħalli naraw kienu r-riski tal-banek, tal innaqsu l-ispejjeż tan-nies li ħarsu t-taxxi, u naraw ukoll li aħna fil-fattur nixtrilna nirqu stadju pjuttost avanzat u f'Diċembru fl-aħħar laqgħa tal konsil li kellna aħna deċidejna li ħanna esploraw metodi ġodda ta' kif aħna nistgħu nikkoordinaw il- il-politika tal-ekonomija u l-politika fiskali bliktar mod koordinat. Ġifiri aħna edna li ħan ipruvaw ikodna kontratti bejn l-Istati membru l-Unjoni Ewropea dwar riformi strutturali ekonomiċi fil-fatt l-iktar lezzjoni importanti li aħna tallimna f'dan l-aħħar ftit snin hija illi aħna l-kol aħna niddependu fuq xurxin. Deċiżjoni ekonomiċi li tieħdu f'sistat membru partikolari jista' jkollu impatt fuq eh, l-istati membru l-oħrajn. U fid-żona euro, jekk aħna jkollna imġiba li tista' tkun ta' riskju anke minnaħa tal-banek, din tista' fil-fatt tnaqqas l-istabilità ta' kulħadd. L-isfida li għanna qodimna hija kif aħna nistgħu fil-fatt naraw illi immexxu din id-dependenza fuq xurxin, din l-interdependenza. Għana nixtiequ li nippreservaw il-possibilità li l-Istati membri jkunu jistgħu jagħmlu dawn l-għażliet tagħhom fis-soċjetajiet tagħhom u jkollhom il- it-fassil tal-politika li huwa biżżejjed is-seta li faslu politika li tista' twassalhom għal dan il-għan. Jiena naħseb ukoll li importanti li niddiskutu flimkien is-sens dawk il-punti li huma sensittivi għal ċertu jumma mitqisa delikati għal ċertu stati membri, ħalli naraw eżattament xanna namlu. U jiena u koll naf illi aħna rridu niskuraw illi l-proċeduri tagħna kollha kemm huma aħna għal-jom nassumu responsabilta bitċar. U aħna rridu nejdu l-parlamenti nazjonali u l-parlament Ewropew mhumiex qed ikkompetu bejniethom, iżda huma iż-żewġ naħat tal-istess munita. It-tnejn li huma għandhom responsabiltajiet differenti u dawn responsabiltajiet ħajkunu msaħħa. Iżda l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ levelli jekk kif għandna fl-artiklu tal-protokoll numru wieħed ta' trattat tal-Lisbona l-artiklu 13 tal-pakket fiskali, jiena naħseb li fil-fatt nista' ngħid li lest nikkopera magħkom intom li tistabilixxu l-mekkaniżmu l-proċeduri tagħkom jew inkella ssaħħu dawk li diġà għandkom stabiliti ħalli bekk aħna jkollna iktar trasparenza, iktar responsabilta u naraw li jkollna analiżi aħjar tal-Unjoni Monetarja Ewropea. Eżis kollegi, dan kollu huwa importanti ħafna anka jekk is-swieq ikun għandin ibatu minħabba li bat ikunu l-istituzzjonijiet li rridu verament ipoġġu iktar pressjoni ħalli jkun hemm riforma ekonomika u soċjali, jkun hemm iktar tkabbir ekonomiku. Is-semestru Ewropew huwa strument importanti ħafna ħalli bekk aħna nkomplu għaddejjin bid-diskussjoni tal u fil-verità għandkom rwol importanti ħafna għandhom dan kollu. Grazzi. Grazzi ħafna, Aziz President tal-Konsil. Issa imis eh, li jitkellem Sean Barrett, fissam il president Irlandiza kiex. Uh, eh, President Schultz. President Schultz. Vice President. Eżis membri tal-Parlament mistiedna distinti. Jiena sodisfat ħafna li stajt naċċetta l-istedina tagħkom sabiex nħusem f'dawn il-proċedimenti tal-lum. Jiena ili membru tal-Parlament u jiena nagħti valu l kontribut li aħna nistgħu nagħmlu meta niddiskutu l-kwistjonijiet ewlenin u nagħmlu skrutinju tal-azzjonijiet tal-eżekuttivi tagħna. Jiena smajtek, President Schulz, meta inti indirizzajt il-Parlament Irlandiż f'Ottubru u għet illi kienem erozjoni ta' eh, supervizjoni tal-parlamentu zida fl-intergovernalizmu. Jina naqbel miegħek, jina naħseb illi l-parlament bħala rappreżentant dirett ta' ċittadini għandu jkollu l-aħjar ir-rwol fit-teħid ta' deċiżjoni u kol fil-proċess ta' supervizjoni għalhekk jina nilqa il-kunċett ta' forum interparlamentari bħal dan illi jippermettilna l-kol kem aħna illi naqsmu bejnietna l-femijiet tagħna kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Jina ukoll tal-fema illi huwa fuqtu ħafna illi din il-ġimgħa parlamentari qed issir ġimgħa wara li ġiet imnedija Sena Ewropea taċ-ċittadini fi Brussell u f'Dublin. Sena li tagħti opportunità sabiex infakru niċċelebraw id-drittijiet u l-benefiċċji li għandna bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dan jippermetti wkoll sabiex ikun hemm taħdidiet dwar xi ġifieri li wieħed ikun ċittadin ta' din l-Unjoni u wkoll it-tip ta' ġejjeni li aħna rridu illi inwetqu. Sfortunatament, minħabba l-kriżi finanzjarja gravi li għaddejjin illi jilna għaddejjin minna ma tantx dibattitu dwar kwistjonijiet importanti marbuta mal-proġett Ewropew bħal pereżempju ir-rwol tagħna fil-politika ta' sigurtà u tal-ambjent. Ukoll huwa importanti illi minkejja il-problemi finanzjarji tagħna ma ninsewx is-sitwazzjoni il ħażina ta' dawk eh, fit-tielet dinja li jitolbu, jibqaw jitolbu lajnuna tagħna. Jiena nħoss li aħna bħala membri tal-Parlament Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew jista' jkollna rwol ewlieni sabiex infasslu l-linja ta' politika tagħna li tista' tindirizza din il-kwistjoni. Kelliema preċedenti tkellmu dwar il-problema tal-qatt fl-Irlanda u koll f'pajjiżi oħra hemm numru kbir ta' ħaddiema f'iliet illi huma qiegħda, periti, enġiniera, plumbers, mastrudaxxi. Illi qegħdin fuq ir-relief. Jiena ili ngħid illi fuq bosta livelli aħna rridu nfasslu sistema fejn aħna lil dawn in-nies qiegħda nagħtuhom l-opportunità illi jieħdu sem fi proġetti tal-dinja fejn ikunu jistaw iżommu il-benefiċċji tal-qatt tagħhom u jużaw il-ħiliet tagħhom biex jalmu lil dawk eh, f'pajjiżi terzi fejn iridu eh, jitalmu dawn il-ħiliet pal pereżempju bini ta' djar, tarijiet, skejjel. Hemm ħafna modi da kif aħna id nistgħu intejbu s sitwazzjoni ta' dawk il-persuni fil-tielet dinja. Dan juri wkoll li l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa iktar minn kwistjonijiet finanzjarji biss. Kif intqal? Qegħdin naraw li ċerħa kbira tagħna hija l-qatt fost iż-żgħażagħ. Din mhix sostenibbli ma nistgħux nibqgħu nistennew illi konna 25% tal-popolazzjoni illi toqgħod titlajja fit-toroq ma tagħmel xejn wara 14-18 sena ta' edukazzjoni u taħriġ. Walla kiena nemmen li għal darbohra id fit flimkien aħna nistaw naraw mill-ġdijt il-mod ta' kif nużaw il-fondi tal-Unjoni li nintroduċi modi ġodda ta' kif aħna nan nindirizzaw din il-kwistjoni u din għanna namluwa minna ħata sewċ parlamenti jina Xtaqt nitkellem dwar l-ekonomija domestika tal-Irlanda u fejn sejrin aħna. Il-persuni għandhom dubi dwar il-benefiċċji eh, tal-Unjoni jekk ikollhom dubi jiena ngħidilhom ma tafx minn huma l-ħbib tiegħek sakemm tiġi bżonnhom. Jiena b'sodisfazzjon ngħid li kollegi fl-Unjoni Ewropea ta' bilħaq meta ġejna bżonnhom. fil Fil-Landa żviluppajna riformi, programmi ta' riformi ta' stabilità illi kienu eżerċizzju ta' sewwie riformi kienu diffiċli u l-aġġustament fil irlanda ser ifissru illi sal ta' sena 2014 in-numru ta' servizz pubbliku se jitnaqqas f'37,500 jew 12% u l-salarju pubbliku bi 15% kien hemm tnaqqis fis-salarji li tħallas l-uffiċjali pubbliċi u dan jinkludi il-politiċi. Kien hemm żieda pereżempju fis-settur tal-saħħa u kol il-bazi fiskali infirxet aktar sabiex tinkludi taxxa fuq il-propieta dwar it-taxxa fuq it-ħul ir-rata marġinali tal impiegi tal-2008 kienet ta' 43.5% u kienem dan jidħol fis-seħ fil-tħul ta' 1100 u iktar. Fl-2012, erba' snin wara, ir-rata marġinali kienet ta' 52% u tidħol fis-seħ meta jkun hemm livell ta' tħul ta' 32,800 u l-fuq. Dawn iċ-ċifri jinkludi charges marbuta ma l-assigurazzjoni soċjali per eżempju. Aħna proteġejna suq ta' xogħol u l-impjiegi u ma kenniex zidiet f'taxxi li seta' jxekker il-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol. Issa qegħdin naraw li labor cost għandha kompetitivita b'mod internazzjonali u dan wassal għal aktar esportazzjonijiet. Kifet qabel it-titjib illi kellna sara bbażi tal-appoġġ tal-imsieħba Ewropej tagħna. Kellna wkoll teħid ta' deċiżjoni ta' deċiżjonijiet kuraġġużi wkoll grazzi għall-Irlandiżi. L-ekonomija hija fraġli u rridu nipproteġuha. Il-ħtieġa aħna neħtieġu l-appoġġ tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti l-oħra sabiex niżguraw li jkun hemm soluzzjoni favorevoli għal kwistjoni ta' dejn fl-Irlanda u implementazzjoni sieħa ta' deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad 29 ta' Ġunju 2012. Dinja xi ħaġa li ta' bilħaq qed nistennew bħerqa Nsemmi il-klim ġenerużi tal-President Schulz meta u għandirizzana f'Ottubru li għadda kifet u għetni kwota meta membru tal-familja jidħol flawċ l-oħrajn e, ikollhom jiġu msejħa sabiex jgħinuh. Huwa fl-interess tagħna l-Irlanda toħroġ minn dan il-programm l-aktar fis possibbli u jiena fiduċjuż li dan nistgħu niksbuh grazzi għal miżuri li aħna qegħdin nieħdu wkoll blajnuna tal-imsieħba Ewropej tagħna. L-aħħar jiem kienu tassew diffiċli għall-aspetti ta' governanza Ewropea kena l-krizi tal-munita, krizi tal-den, krizi tal-banek u il-qat. Mod partikolari fost iż-żazax. Jina naħseb illi l-Europa avanzat ħafna f'dawn l-aħħar snin kulħadd kienet jgħid fuq bażi ta' kuljum illi l-euro mhux rikampa. kampa u eh, dawk li huma xettiċi eh, kienu ħin kollu qegħdin jikdbu fil-gazzetti u jgħidu dwar xista jiġri minħabba riżultat ta' dan. Issa nisabu fl-2013. L-euro għadu hemmhekk għadu jferfer il-banek għet jamlu ristrutturazzjoni, id-dejn huwa taħt kontroll għatanna 27 stati membri u għan noħra illu għana li jessieħbu, jina naħseb illi il-mertu huwa ta' biċa kbira mill-mertu huwa tal mesċeja Ewropej. Jina ottimista imma ma nixtieqx ninjora il-problemi u djufijiet illi għandna dimna. jiena nemmen li kwistjoni li għanna nindirizzaw hija il deficit ta' komunikazzjoni illi hemm bejn il-proġett Ewropew u ċ-ċittadini Ewropej. Spiss L-unika darba li nisimgħu dwar l-Unjoni Ewropea huwa meta dan ikun marbut ma' sens negattiv jiddaħlu regoli ġodda, regolamenti ġodda, teddida ta' sanzjonijiet, multi li jkollhom l-istati membri, jridu nagħmlu iktar, jridu nikkomunikaw mod aktar dirett ma' ċittadini dwar il-benefiċċji ta' sħubija tal-Unjoni. U jiena nemmen illi dan huwa parti integrali minn dak illi aħna irridu nagħmlu f'eżerċizzju bħal dan bejn il-Parlamenti Nazzjonali u il-Parlament Ewropew. Jiena ili issa hawnhekk fil-ħajja pubblika ili ta' 40 sena kont fil-ħajja pubblika ftit wara li l-Irlanda issieħbet fl-Unjoni Ewropea fl-1973. Kien hemm żmien fejn nista niftakar illi kien hemm livell ta' suspett biex ngħidulu hekk. Ta' ejra ta' biża illi dan il-Parlament Ewropew ser ikollu manipolazzjoni fuq il-Parlament Nazzjonali tagħna u ser jiġu affarijiet koroħ, l-affarijiet koroħ ma ġrawx. U matul iż-żmien il-persuni talmu u bdew jifmu illi jekk aħna naħdmu jitfit, jekk aħna naħdmu flimkien ta' bilħaq nistgħu niksbu ħafna. Jiena serjament nittama illi meta aħna nindirizzaw din il-kwistjoni komunikazzjoni aħna din namluwa itnej li aħna. Natikom eżempju, aħna il-kol edin nipruvaw nistabilixxu kanali ta' television parlamentari. Jiena nixtieq illi fuq il-kanal tagħna ta' television nara il-proċedimenti tal-Parlament Ewropew illi jintwerew fuq bażi regolari nixtieq nara eh, dak li jsir fil-kumitati tal-Parlament Ewropew li jintwera nixtieq nara laqat tal-Kummissjoni li jintwerew fuq il-kanal tagħna. Nixtieq nara laqat tal-Kunsill li jintwerew fuq l-istazzjon tagħna. Nixtieq nara iċ-ċittadini irlandiżi u Ewropej jaraw, jisimaw u jkunu jafu x'qed jiġri fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali. Jiena tal ferma illi dan jista biss ikun ta' beneficju. Il-politiċi kollha huma lokali u għalhekk irridu nippruvaw niżguraw illi il-kwistjonijiet Ewropej ukoll isiru xaġa tal-post ħaġa lokali. U jiena ninsab ħerqan illi nkompli naħdem mal-kollegi fih dan il-Parlament, fih dan il-Kummissjoni. il parlament fiħdan il kummissjoni dwar kull aspett tal-ħajja Ewropea, jiena nittama li matul il-presidenza tagħna aħna ser ikonna l-opportunità illi nibqgħu niddiskutu modi u mezzi ta' kif nistgħu nindirizzaw dan id-deficit fil-komunikazzjoni u jiena Nixtieq ilkom eh, li lkom fil-Parlament Ewropew eh, li ser kolkom l-elezzjoni tis-sena dela kull suċċess u grazzi tal-li offrejtu li din l-opportunità illi nitkellem hawnhekk illum. Vielen Dank, Herr. Grazie ħafna, Aziz uh, kollega, Sir Barrett. Aziz kollegi, aziz signori. Em komiku Ġermanis famuż ħafna jisbu Karl Valentin. Illi kien ijat... Uh, iżur il-Parlament eh, tal-Bayern, ta' Bayern, li unbat għal fil-fat vera s-sansa nifem xieġifiri, meta tkun par eh, xieġifiri t parlament. Intqal kollox iżda mux kullħat kellem, ġifiri jiena naħseb li memx għalfejn qod nerġa' nagħmel diskors minn ħadd jiem minħabba l-punti kollha li xtaqt insemmi jien diġà qalu hemm ħadd ieħor. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-President tal-Presidenza Irlandiża li tkellem minn qalbu. Aħna kellna wkoll il-fatt illi aħna stajna nis nismaw dan is-suġġeriment li huwa għamel ġifieri aħna b'ximot norbtu il-channels ta' televizjoni nazzjonali ma' dak Ewropew. Jena issa nixtieq illi nissuġġerilkom illi intom tipparteċipaw din id-diskussjoni. Għanna podimata ħadd meċi din id-diskussjoni minn floki għax jiena rrid mur nilqa lill-Prim Ministru tal-Litwanja u jina wkoll għandi wkoll niltaqa' mal rappresentanti tal-Irlanda ta' Tramontana, ġifiri għandi impenn importanti, pero jiena nixtieq ngħidilkom xi ħaġa fuq nota personali. Nixtieq ħafna illi nirringrazzjakom minn qalbi wkoll tal fat li intom qegħdin prezenti għawek u verament nixtieq illi nisaq fuq dan il-punt. Illum huwa 30 ta' Jannar. Illum bħallum 80 sena ilu kien beda l-iktar perjodu mudlam tal-kontinent tagħna fit-30 ta' jannar tas-sena 33 Adolf Hitler fil-fatt kien ħal poter fideħ fil ġermania rridu naħsbu fuq dan il-fat li dawk it-tfal li kienu twildu f'dik il-ġurnata, l-ewel 12 sena ta' ħajjithom kienu snin ta' e, bizza kbir ta' mibeda ta' zmin ta' dlam perfett u eh, għallum il-ġurnata aħna edin bil-qeda u wek ma' odin parlamentari tal-Parlament Ewropew, rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali ta' 27 stat membru Nies li ġejjin minn pajjiżi differenti, kulturi differenti, opinjonijiet differenti, reliġjonijiet differenti. Hawnhekk qed inkunu rappreżentati l-kol flimkien ħalli bekk aħna infasslu u niprovdu ġejjin itajjeb għal ġenerazzjonijiet futuri. U dan ħanamluħ il-kol flimkien. Dan huwa verament progress importanti ħafna, impressionanti, il-fat li ħna nistaw impoġġu għawek bil-qeda l-koll fl-imkien, illi għanna din il-reprezentanza daqsek wisa fuq il-livell nazzjonali anka fuq il-livell Ewropew, jiena naħseb li dan l-ispirtu verament jista' sabiex aħna nevitaw illi jirġa' jkollna każijiet bħal dawk il-kriminali li kienu ħadu l-poter fi żmien fi żmien ilu fis-sena 33, jiġifieri aħna rridu nibqgħu nikkoperaw nkomplu naħdmu flimkien fuq livell Ewropew. U anke f'dan is-sens aħna rridu nkomplu mixin qudiem flimkien. Grazzi. So, uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Signori, aziz kollegi. Wara dan il-klim sabiħ kollu dwar il-parlament, u xieġifiri li tkun fil-parlament, issa huwa fidejna bħala membri tal-parlamenti nazzjonali u tal-parlament Ewropew, kif għamilna f'dawn il-jumej li għaddew, il-biraħ u l-biraħ l-ula, illi ta' natu xida tal-valur kbir tal-xirifiri tkun fil-parlament kif qalu l-kollima kollha ta' għabli huwa ta' falur kbir u jinsab friskju sinifikanti l-lum il-ġurnata. Jien nixtieq niftaħ id-dibattitu, nixtieq nfakkarkom illi għandkom il-cards ta' intervent fuq skrivenija ta'kom illi jekk kunu tixtiequ titkellmu jekk joġobkom imlew din il-formula ta' intervent u ibatu inna unek dan japplika għal membri tal-Parlamenti Nazzjonali u kol il-membri tal-Parlament Ewropew. Il-ħin għal intervent ser ikun limitat għal 3 minuti u jista' jkun illi ser ikonna nqasruh xi ftit jekk ma jkollniex biżejjed ħin se nisegwu l-istess proċedura tal-bieraħ, jiġifieri żewġ membri tal-Parlament Nazzjonali ser jitkellmu u mbagħad jista' jitkellem membru tal-Parlament Ewropew. Niftaħ id-dibattitu naddi il-kelma li Senjura Helga Truppel li hija il-portavoce tal-Kumitat tal-Budgets fil-Ġermanja. Signora Truppel. Member of European Parliament. Jina membru tal-Parlament Ewropew ukoll. Ta, xek, jina membru tal-Parlament Ewropew. Forsi l-ewwel issib żewġ rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali. Yes, but I don't have any other thing. Yeah, yeah. Yes, but this is.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 Jena naħseb illi huwa importanti ħafna li fil-verità aħna f'din il-konferenza interparlamentarja din hawnhekk il-kol flimkien qegħdin niltaqgħu permezz permessa din il-konferenza, aħna qegħdin nisqu fuq ir-rwol importanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Jena naħseb illi verament rridu nżommu qudiem għajnejna illi l-ebda deċiżjoni manda tittieħed jekk aħna ma narawx li dinija deċiżjoni demokratika u leġitma. Jiena naħseb li dan is-soġġett fil-fatt diġà kien diskuss illi fir-Renju Unit jista' jkun hemm referendum U jina dwar dan nixtieq insaqsi mistoqsija għalfejn aħna qed nibżaw minn dawn ir-referendums. Jiena naħseb illi ir-referendums rridu nilqawhom minħabba li aħna nafu li f'kull stat membru hemm il-possibilità li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jiddeċiedu jekk huma jixtiequx illi jkunu fl-Ewropa jew le. U jina naħseb illi jekk aħna ħanoqogħdu nibżgħu mir-referendum din eh, irridu nibżgħu biss jekk aħna Eh, nibżaw li fil-verità huma jieħdu deċiżjoni negattiva li fil-verità huma jaħsbu illi m'hemm l-ebda deċiżjoni illi l-ebda influenza li huma jistgħu jirriflettu fuq deċiżjonijiet li jittieħdu fuq il-livell nazzjonali u fuq il-livell Ewropew. Dik li għandha tinkwetana kieku, jiena nixtieq illi nitkellem fuq xi ħaġa li smajna f'dawn il-jumejn. Il-President Barroso tkellem fuq il-kunċett tal-valur miżjud Ewropew illi aħna dak li għandu x'jaqsam il- kuntest tan negozjati ta' qafas multianwali finanzjaru rridu dejjem niftakru nfakru li nfusna fuq il-valur mizjut Ewropew. Jiena nixtieq nissaq fuq il-fatt li fil-verità aħna rridu naraw li dawk il-kontribuzzjonijiet, dawk l-ispejjeż li diġà ħajkunu deċiżi fil-kontest tal-qafas multianwali finanzjaru dawn rridu jkunu implementati dawn il-proġetti. Għatem 250 biljun euro illi huma għandhom ikunu dedikati fi proġetti f'mezzi u rizorsi li mhumiex marbuta. Ġifir jiena naħseb li l-ewwel rridu naħdmu fuq dan qabel ma aħna nibdew norbtu lil nfusna b'impenni oħrajn finanzjarji. Issa dwar il-konċett tal-garanzija taż żaża jiena nixtieq illi intendilkom il-pożizzjoni tal-gvern tagħna Aħna għajna l-fat li fil-fat irridu niddetikaw iktar attenzjoni għal din il-problema tal-qad fost iż-żaza. Iż-żaza rridu kollom iktar perspettiva fl-Ewropa, parti minn hekk aħna rridu nippruvaw nofru garanziji, però il-garanziji jistgħu jagħtuhom biss l-istati nazzjonali, il-gvernijiet nazzjonali u hekk kif qalu l-Finlandja l bira Uma, per eżempju, l-estilja tu din il-garanzija u diġa din jamluwa, però fl-istess mod aħna rridu nanalizzaw jekk dawn il-garanziji tal-istat u miex ħajkunu ta' piż kbir għal pajjiż partikolari, speċjalment ikun hemm rata għolja ta' qatt u jkunu qegħdin iwedu xi ħaġa li mbagħad il-pajjiż ma jkunx jista' iżomm magħha u jiena naħseb illi din verament ma ħatamel tajjeb lil ħadd aħna rridu noħolqu qafas illi f'dan il-qafas mbagħad wieħed ikun jista' jimplementa inizjattivi privati ħalli bekk noħolqu iktar opportunità ta' xogħol ukoll. Aħna irridu niftakru fuq il-livell soċjali. Dak li huwa so importanti fuq il-livell soċjali huwa l-investiment. Skużani, ma stajċ nara jiena eh, kemm ili nitkellem. Iva, skużani, daqqa l-waqt ħan l-intervent tijaj. Nixtieq illi nieqaf hawnhekk u ngħid sabiex niġbor il-punti ewlenini li semmejt illi aħna ma nistgħux nieħdu deċiżjonijiet li mhumiex demokratiċi u mhumiex leġitmi. Jiena naħseb illi dan kollu huwa validu wkoll anka għal kontroll u supervizjoni bankarja u anka għal kunċett tal-ESM. Eh, e aħna rridu naraw li ma nitkellmux biss fuq il-banek, fuq l-unjoni tal-banek u ma nitkellmux fuq il-kontroll tal-bankarji. Naħseb li importanti ħafna li fil-verità aħna nfakru illi il-Ġermanja tixtieq illi jkun hemm sistema ta' kontroll tal-banek għal dawk il-banek speċjalment li għandhom relevanza kbira s-sistema u din hija importanti ħafna U għedin naraw illi fil-fat din il-proposta ma naħsibx li ħad tkun eh, il-proposta li għadna kemm rajna f'dan il-kuntest ma tkunx għasek demokratika u leġitma. Grazzi. Il-kellima jridu li jsegwu il-ħin għallokat għal jom u għalek jridu nibdew l-allot. Issa ngħaddi kelma kelma Rigor Spidolos li huwa il-membru tal-Parlament tal-Latvja. Iva, grazzi. Signora President, inser nitkellem bil-Latvjan. Runaxu par Europe Summit was daudz għad budget u divi Ser nitkellem dwar il-pjan finanzjarju multianwali mill-2014 sal-2020 għall-Latvja huwa importanti illi tara kif se jistabilixxi dan kif se jiġi dan l-MFF għaliex l-ekonomija tagħna tiddependi minnu u għalhekk l-MFF illi jmiss bħalissa huwa fil-qofol ta' diskussjonijiet tagħna neħtieġu wkoll fondi taħt il-fondi ta' koeżjoni 1.5 fil-mija tal-GDP. Sa it-tant jidher illi l-finanzjar ta' koeżjoni ser jitnaqqas meta mqabbel mal-pjanar finanzjarju preċedenti. Dan jista' jvarja minn 0.6 għal biljun euro il-perjodu l-ġdid ta' pjanar għal perjodu ta' koeżjoni għal pajjiżi naqqas il-livell massimu u ġie kalkulat fuq l-indikaturi tal-GDP preċedenti. Imma dan ser iħalli impatt negattiv fuq il-budget għaliex il-Latvja kella majnar finanzjarju rapidu u dak iż-żmien l-indikaturi ekonomiċi marru għallar. Aħna nemnu illi hemm bżonn ta' livell differenzjat għall allokazzjonijiet għal dawk il-pajjiżi illi mill-2008 għal 2010 għaddew minn tkabbir bas ħafna fil-ġidibri tagħhom, ħafna inqas minn dak tal-medja fl-Unjoni għal dawk il-pajjiżi dawk il-pajjiżi eh, għandhom rati tajba ta' assorbiment u l-finanzjar ta' koeżjoni għandu wkoll jiżgura illi jinħol jintlaħqu l għanijiet tal-istrateġija 2020 dwar il-politika ta' agrikoltura. Il-pagament dirett fil-Latvja kien l-inqas livell fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, 34% tal-medja fl-Unjoni Ewropea. Aħna nemnu illi għandu jkun hemm livell minimu ta' pagamenti diretti. Dan il-livell għandu jiġi stabilit u dan għandu jkun fl-ammont medju tal-pagamenti diretti tal-Unjoni Ewropea. Il-livell tal-2020 għandu għall-inqas jilħaq 80% tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Din iż-żieda fil-finanzjar m'għandniex nikkompensawha billi nżidu l-finanzjar għall-iżvilupp rurali jew inkella settur tas-sajt. Jien nixtieq nisħaq illi livelli baxxi ta' finanzjara li svilup jistaw eh, jikomplikaw is situazzjoni ta' pajizi li qegħdin jibdew joħorġu mill krizi u dan inaqas il kompetitivita Issa jogħġbok, il-kollega. Grazzi, Signora President. Ich würde gerne zwei Eżis kollegi, jena nishtiq nitkellem fuq żewġ sibijiet li aħna smajna dal-ħodu. L-ewwel net kienet l-istqarrija minnaħa tal-President tal-Kummissjoni Sur Barroso li fil-fatt id-demokrazija Ewropea huwa hija prova illi aħna rridu nsaħħu l-Parlament Ewropew u r-rabta tal-Parlamenti Nazzjonali mal-Kunsilju naħseb li din hija importanti ħafna u dan ifisser li aħna hawnhekk kif ukoll intom fil-pajjiżi tagħkom fl-istati membri għandna qdmir li nikkoperaw mbagħad dan ir ruol il-kol flimkien ikollna rwol iktar importanti fih dan il konsil ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nikkontrollaw, nkunu nistgħu nipparteċipaw, nikkontribwixxu anka għal dialogu kemm bejnietna kif ukoll fid-dialogu mal-Kunsill. It-tieni punt li huwa importanti ħafna fil-Financial Times illum rajna l-11 stat membru li l esti li introduċu eh, taxxa ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari, dan ifisser illi dan jista' jfisser 30 jista' jmonta' 30 biljun euro. Jekk fil-verità aħna qegħdin naraw li din jirrappreżenta kważi kwart um, tal-budget Ewropew, naħseb li dan huwa kontribut importanti ħafna. Jiena nixtieq nissaqfu dan il-punt minħabba li għatem diskussjoni kbira bejn l-istati membri dwar din it-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja. Issa fejn ħanibqgħu aħna dwar dan il-punt. Jiena naħseb illi l-istati membri għandhom id-dmir illi jiddiskutu dan il-punt jekk aħna fil-Parlament Ewropew favur b'maġġoranza kbira din it-taxxa jiena naħseb li kun tajjeb ħafna ħafna illi dan din it-taxxa tista' tagħmel kontribuzzjoni għal riżorsi eh, propji eh, tal-budget tal din raġuni rridu aħna narraw illi huwa fidejkom illi taraw jekk intom tixtuqux tintroduċu għażda f'dan iż-żmien tal-kriżi u f'dan iż-żmien ta' konsolidazzjoni tal-budget aħna rridu naħsbu minn fejn ħajjiġi l-flus li aħna ħaninvestu mbagħad fil-budget Ewropew. Ġifieri xi ħaġa li verament ħassibna hija jiena naf li fuq il-livell politiku dinja xi ħaġa li tkun diskussa twaqqaf b'intensità kbira fl-Iran Unit, fl-Irlanda wkoll, però jiena nixtieq nappellalkom terġgħu tirriflettu daqsxejn dwar dan il-punt minħabba li dan is-suġġett ħajerġa' jkun diskuss fil-Kunsill Ewropew il-ġimgħa d-dieħla. U il-mod ta' kif intom fil-Parlament Nazzjonali ħat meċu din id-diskussjoni dwar dan is-suġġett verament jista' jinfluenza l-pożizzjoni tal-Istati Membri. Grazzi. Grazzi għal-referenza li għamilta l-FTT issa sur Servajes mill-Olanda. Iva, grazzi President. Jina nishtiq nibda billi ngħid illi aħna konna xi ftit illi l-President tal-Kummissjoni u tal-Kunsill kellhom jitilqu wara il diskors tagħhom hija ħasra li aħna ma stajniex netħattu niddiskutu magħhom. aktar mill-li nejdu l-parlamenti nazjonali huma importanti, aħna irrid ikonna l-opportunità li niddiskutu magħhom qed nara li jew il-Kummissarju Sefkovic li għadu preżenti u għalhekk nistgħu nistaqsuh ċertu mistoqsijiet aħna diskutejna l rwol tal-parlamenti nazjonali fl-iskrutinju tal-gvernijiet tagħhom, tkellimna dwar il-leġittimità, trasparenza. Dwar dan l-aħħar punti trasparenza. Hemm xi tħassib fil-Parlament tal-Olanda kellna ħafna summits f'dawn l-aħħar snin u kien hemm tħejjiet li ma kinux trasparenti. Per eżempju, jekk naraw il-Kunsill ta' Diċembru, il-Kunsill Ewropew, ġimgħa qabel il-Kunsill il-blueprint ġimma qabel ma ġiet pubblikata l-blueprint Mr. Barroso u ftit jim qabel is-summit ġiet publikata l-paper ta' Van Rompuy. Għalina fil-Parlament ma stajniex nagħmlu diskussjoni adattata xirqa dwar dawn id-dokumenti apparti minn hekk l-abbozz ta' konklużjoni ta' konklużjonijiet tal-Kunsil mhumiex miftuħa għal pubbliku għandhom il-kwalifika ta' limite. Dan ifisser nistgħu naqrawhom xi drabi imma fid-dibattiti ma nistgħux nirreferu għalihom mhumiex miftuħa għal pubbliku lanqas. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi lill-Kummissarju kif nistgħu ta' bilħaq intejbu t trasparenza fit-teħid ta' deċiżjoni fl-Unjoni. Huwa favur bħalna illi dawn id-dokumenti tal-Kunsill ikunu miftuħa għal pubbliku u għal parlamenti. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Is-sur Belgium. kollegas. Eh, Grazie ħafna, Signora President. Għedin naraw illa ħafna drabi niffokaw fuq il-leġittimità demokratika. Dok li jiddefenduwa ħafna drabi għandhom ħabta jgħidu. Iva, imma eccetera, eccetera. Ġifiri, mux dejjem ikun hemm xi appoġġ entużjast ħafna. U għanna wkoll il-kwistjoni tal-leġittimità tal-Parlament Ewropew li huwa elett direttament, illi jaħdem, illi huwa attiv anke fuq livell demokratiku. Iżda, jirċievi biss pratikament wieħed fil-mija tal-GDP Ewropew minkejja li għandu wkoll il-seta tal-kodeċiżjoni għandna rotazzjoni fil-presidenza kull sena ikonna erba ħames parlamenti nazzjonali ġodda u l-gvernijiet jiddeċidu iktar minn 50% tal-GDP komunitarju jina il 45 sena konsekuttivi f'Parlament Nazzjonali, onorat b'dan. Fil-Parlamenti Nazzjonali nara li il-kwistjoni Ewropea tasal emmek b'diffikulta kbira. Jina kont fil-Parlament Belġjan meta kien il-President tiegħu Ernan Van Rompuy. U konna provajna aħna indaħlu fuq l-agenda dak iż-żmien punti illi qegħdin jiġu diskussi fiħdan il-Kunsill tal-Ministri li qegħdin jiġu diskussi fuq livell Ewropew. Issa l-Ewropa tintervjeni wkoll fiż-żona euro b'interventi anki budgetari. Ikun hemm ukoll il-tentattiv illi nikkoordinaw il-livelli nazzjonali u komunitarji. U l-Ewropa tindaħal mhux biex ikun hemm xi tip ta' armonizzazzjoni fuq kollox, imma f'dawk il-punti li xorta huma importanti illi tgħid tagħha. Għalhekk li xtaqt ngħid fuq is-sussidjarjetà i. li aħna rridu nsaqsu daqsxejn ruħna. Jekk Forsi issa mhux il-waqt li jkollna Ewropa servizz ta' kulħadd iva nixtieq infakkarkom il-President Varroso, tala imma viċi President tal-Kummissjoni Sur Sefkovic jinsab fostna jiġifieri wara l-konklużjoni ta' din l-ewwel round ta' interventi. Nadilu l-kelma u L-arba għanna daqxajn ħina dispozizjoni għanna jkolkom mitċans kif ukoll il-possibilta li s-saqsu xie mistoqsijiet anki fit-tieni round. Il-kollega Juan Gonġ. Merci Ani. Euh, je souhaitais pas. Grazie Ani. Il-bira ħina tkellimt fuq l-AGS. Ġifiri, l-iktar ħagġa taħraq f'dak li għandu xaqsa semestru Ewropew l-iktar punt importanti. Ma sfortunatament da mux għat leġizlattiv, issa iżda għat nitkelmu u għat nisimaw ħafna fajt interessanti fuqu. Nixtieq il-miġa dak il qalet is-sinjura mill-Ġermanja i qalet illi eh, l-Unjoni Bankarja mhix demokratika, imma l-Unjoni Bankarja kienet propja ispirata mill-Kanċellier Merkel. Unjoni Bankarja kienet siħ prezz li kellna ħansu għal rikapitalizzazzjoni tal-Banek Spanjoli. L-Unjoni Bankarja hija tweġiba għal kriżi u l-pass li jmiss fl-integrazzjoni Ewropea. Il-Ġermanja tibqa' timbuttana fid-direzzjoni federali fil-Grupp Soċjalista Soċjalisti tal-Parlament Ewropew aħna rridu iva nersqu lejn Ewropa Federali ma dinat li tkun, irrid ikun pass demokratiku. Il-Parlamenti Nazzjonali wkoll għandhom ruol f'dan kollu flura f'pajjiżhom imma anke fl-Ewropa hemm il-kwistjoni tad-demokrazija. U l-Unjoni Bankarja wkoll kontrolli kontrollu verifiki fuq livelli Ewropej l mekkanizmu ta' stabilità irid ikun soġġett għal governanza demokratika u mhux biss proċess governamentali hemm ħafna sma li eh, eh, l-Unjoni Ewropea għandha eh, rwol u naħseb idu naħdmu flimkien u mhux dejjem nargumentaw bejnietna. Grazzi. Issa is-Senatur Terry Leiden mill-Irlanda. Grazzi, Signora President, hawnhekk hawnhekk insab. Mela jiena nirringrazzja l-interventi kollha li saru mill-Parlamenti Nazzjonali u mill-esperti kif ukoll il-kellim tal-Parlament Irlandiż Sean Barrett illi ta' kontribut għawa ħafna diskussjoni ta' nallum. Ma tantx ikollu ċans bħala kellim tal-parlament tagħna li jesprimi ruħu fuq tant affarijiet differenti u ħadd gost nisimgħu. Speċjalment l-affarijiet li jiġru hawnhekk u speċjalment il-laqgħa ma naħsibx li nisimgħu ħafna fuqhom fl-Irlanda, imma tajjeb li nitkellmu u naqbel ma li qal, speċjalment il-proposti suġġerimenti tiegħu dwar il-mobilizzazzjoni tal-ħaddiema li għandna illi għandhom ħeliet partikolari u ma nistaw nużawa missa mux biss fl-Irlanda imma fl-Europa kollha il-ħaddiema illi bħalissa ma mux qegħdin jaħdmu jistgħu jintużaw u jaħdmu fit-tila dinja wkoll jibnu eh, djar, sptarijiet, skejjel. Kif eh, jagħmlu fil-fatt fl-Afrika t'isfel ukoll. koll kif jużaw il-ħaddima tagħhom, naħseb il dinja proposta eċċellenti u naqbel magħha perfettament, anke minħabba il-kopertura ta' affarijiet illi jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew fuq livell Ewropew. Ħafna drabi l-affarijiet tal-Parlament u tal-Kummissjoni u tal-Kunsill ma tantx nisimgħu dwarhom ħaġa tajba wkoll li jkun hemm kopertura iktar wiesa fil-mezzi tax-xandir. Hemm ħafna interess ma mhux biżejjed kopertura. Ġifiri Iva, tkun ħaġa tajba ħafna nappoġġa il ħaġa. L-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa u nixtieq ngħid proset ukoll il-kumment fuq l-40 sena, l-anniversarju ta' 40 sena minn mindu l-Irlanda il naqdet ma dak iż-żmien li jisi. U Iva l-Irlanda dejjem kienu qablu kważi fir-referenda kollha fil-ċarsat li saru matul dak iż-żmien. U tliet arba snin ilu kien ħarsu li ura kiriva ena ta' ħafna appoġġ l-Irlanda imma l prezza dan l-appoġġ huwa diffiċli ħafna issa biex wieħed jerfa' anki għall-Bank Ċentrali Ewropew. Il-kwistjoni tal-ħlas tad-dejn dawn huma importanti li jerġgħu jiġu negozjati issa l-Irlandiżi batew ħafna u aħna dejjem appoġġajna l-Unjoni Ewropea u iż-żona euro. U minar dawk id-deċiżjonijiet li ħa il-Gvern Irlandiż u l-gvernijiet ta' qabel kien ikun hemm kriżi oħra fl-Ewropa. Ngħid proset ukoll il-kollegi l-oħra Klar Linċu oħrajn membri oħra tad delegazzjoni hawnhekk. Jiena bħala membru tas-Senat Irlandiż u tal-Kunsill tal-Ewropa nirringrazzjahom u grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna Senatur Leiden. U iva, fil-fatt għandek raġun. Kellna kontribuzzjonijiet interessanti ħafna mill-Parlament Irlandiż f'dawn il-jumejn ta' diskussjonijiet, speċjalment mill- speaker tal-Parlament Irlandiż. Is-sur Salavrakos li mhux qed nara hawnhekk ukoll talab li jitkellem. Imma minn flok allura la mhux qiegħed hawnhekk ħanaddi l-kelma lil Viċi President ta' Kummissjoni Ewropea, il Josef Kovic sabiex iwieġeb l-intervent il-mistoqsijiet tagħkom. Wara mbagħad ħanaddi l kelma lil Presidenti tal-Komitati tal-Budget u tal-Impjiegi Sur Lamassur u Sinjura Beres illi wkoll jixtiequ jgħidu kentejn fuq l-interventi illi saru sa issa. Wara, ikolkom iċ-ċans biex terġaw titkellmu. Nifakkarkom li għandkom din il-karta s-safra fuq l-iskrivanija ta'kom biex titolbu diskussjoni. Għal-ħabta ta' nofsinhar il-kwarta nkunu nistgħu nagħlqu diskussjoni. Eh, Sur Sefkovic, jekk jogħġbok, grazzi ħafna sir President, grazzi ħafna tal tajni l-opportunità wkoll li nwieġeb l-ewwel rawn ta' mistoqsijiet. U ħanoħodhom flordni illi saru. Sinjura Bettina kullha mill-Bundestag tal-Ġermanja fakritna li għandna nitkellmu iżjed dwar il-valur miżjut Ewropew u naqbel perfettament maħħa għaliex kif qal ukoll il-President tal-Kummissjoni kultant fid-diskussjoni f'ta' għafas fuq l-MFF ninsew. Ninsew li kull stat membru ijat jibbenefika b'xi mod jew ieħor minn dan kollu u għalhekk ħana tixi żewġ eżempji li naħseb li huma tassew interessanti jagħmlu parti wkoll minn din id-diskussjoni. Bdew mir-Renju Uniti li ntama wkoll hemm eżempji pozittivi li ħajkunu parti mid diskussjoni ma' Renju Unit għaliex dal-aħħar kontribuzzjoni ta' Renju Unit fl-2011 kien ta' madwar 6 biljun lira sterlina ġifiri qisu 7 biljun euro u l-istimi ta' Renju Unit huma li l-benefiċċji annwali tal negozji ċittadini tar-Renju Unit huma bejn 30 u 90 biljun lira fis-sena. Ovvjament dan jiddependi miċ-ċiklu ekonomiku li kull nsabu fih, fil-benefiċċji huma ċari u naħseb li huwa diffiċli ħafna li wieħed iħares biss lejn il baġit Ewropew biss mill-entità l-MFF li huwa biss wieħed fil-mija tal-GDP Ewropew. Meta kont fil-Parlament Ewropew fil-Parlament Olandiż dis-sena sali għaddit kolli diskutejna l-implikazzjonijiet budġetarji u l-valur miżjed Ewropew. Kont sew kuntent illi nisma illi xi żmien ilu illi fl-Olanda kalkulaw ukoll x'inhu ma' benefiċċji ta' ċittadini Olandiżi tal- tal ċittadini Ewropej li madwar 2000 euro per capita fis-sena, ġifiri. Huwa iżjed, xerba darbit iżjed mill-kontribuzzjoni netta tal-Olanda għal budget Ewropew. Ġifiri qed ngħid jiena illi permezz tal-kooperazzjoni bejnietna, permezz tas-suq waħdini, aħna qegħdin nimmultiplikaw il-benefiċċji u għalhekk m'għandniex inħarsu biss mill-lenti limitata dejqa, irridu nħarsu kollu nżommu f'moħna din l-istampa wiesa illi qed tagħmel l-Ewropa l-ikbar ekonomija fid-dinja, dik l-ekonomija illi qatt għandha l-ikbar sem fil-kummerċ dinji u li twassal benefiċċi kbar għaċ-ċittadini tagħna ġifrina nilqa' ħafna l-idea tal-President Lamassur. U forsi nistgħu nanalizzaw ukoll daqsxejn l-aspetti aktar wiesa għall-istati membri u benefiċċji aktar wiesa l-istati membri, mhux biss benefiċċji matematiċi imma tangibli dawk li qegħdin naraw kif qed jibbanifikaw l-istati membri tagħna missuq waħdin mill-Unjoni Ewropea. Signora, Kellima u koll referit għal supervizjoni bankarja u l-vol tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ikolli najt illi Dan huwa tassew zvilup bla preċedent. Il-fatt li nexxinna naqblu kol fuq il-mekkanizmu ta' supervizjoni, l-intensità ta' negozjati u t-tul tagħhom u rew kemm kien fil dan diffiċli li nsibu bilanċ tajjeb il-Kunsill Ewropew kellu jitlob li l-Ministri tal-Finanzi li l-Ekofin btej biex jilħu ftejim, u għalix kien daqsxejn daqsak diffiċli, għalix għanna din naraw il-limiti ta' supervizjoni nazzjonali fil-qasam bankarju, għadin naraw kif il swieq finanzjari huma integrati iżda il supervizjoni għada fil-limiti eh, nazzjonali u naħseb li permezz tal-bil tagħna dwar dan il-mekkaniżmu uniku ta' supervizjoni Benefiċċju ma' normi ta' eh, proporzjoni storiċi fil-fat għanna fil-Komissjoni naħdmu ħafna biex ikollna daw iż-żewġ pillas addizzjonali naħseb li huma neċessarji. Wieħed huwa il-proposta għal mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni Ewropea u l-oħra huwa il-garanzija ta' depożiti tal-banek għaliex nammen li aħna ġara darba jkollna dawn u ġara darba jkollna politika komuni f'daw il-kwistjonijiet dan allura jkun il-pass li jmiss biex naċċertaw li l-Ewro bħala tieni monita l-iktar importanti fuq livell dinjija tiġi supervizzata u mmexxija tajjeb il-kwistjoni tal-akkontabilità qedemmek ġifieri kummissjoni qalet biċċar ukoll li aħna żgur ħajkollna bżonn tal-akkontabilità tal icb għall-Parlament Ewropew, speċjalment għal dak kollu li għandu xieqsa ma' supervizjoni. Fl-istess waqt nisħaq ukoll li hemm raġuni partikolari għal fejn donna daqshekk biex insibu soluzzjoni tajba għal dan il-mekkaniżmu uniku ta' supervizjoni u din li il-Ministri Finanzjari kienu qegħdin iqisu b'mod mod attent ħafna għal balanċ meħtieġ bejn da supervizuri Ewropej u dawk nazzjonali u nasab il-bilanċ issa nstab il-pajjiżi kollha qablu miegħu nasab il-Parlament nazzjonali xorta għandu importanza kbira u responsabilità kbira għal supervizjoni nazzjonali u naħseb din hija kwistjoni importanti ħafna ma nistax nimmaġina xi tip ta' pożizzjoni kontradittorju jew ta' konflitt bejn l icb u s nazzjonali meta kuna għadin niddiskutu imbagħad affarijiet ta' natura Ewropea, l-prekawzjonijiet kollha fil-fatt ittieħdu li din is-sistema li tiġi introdotta tkun kalibrata tajba u bilanċata. Għalhekk nittama illi inkunu nistgħu nużawha ehm, bisħieħ, naprofittaw ruħna minna kemm jista' jkunu dana biex nwieġeb ukoll l-Sur Juan Koch u kellima oħra li semmewha di ħaġa. Imbagħad fuq il-kumment tal-kollega Ladvjan naf illi din hija kwistjoni diffiċli ħafna illi għajmuwa l-istati membri l-ġodda speċjalment il-progress ġifiri lejn il-fazi finali fejn il-pagamenti diretti mbagħad ikunu ugwali u rapidi iżjed nafu x'inhu ma limiti tal-MFF għalissa ċoħe li rridu nimxu malajr kemm jista' jkun il-qoddim U il-proposti li għanna dimna jirriflettu d-differenzi b'tali mod li aħna nippruvaw namlu dak kollu li nistaw fil-limiti budgetarji li għanna. Ovvjament, fil-futur għanna fejn avvanzaw iżjed ukoll. Ħaġa importanti li rrid ngħidu għal l-istati membri ġodda jibbenefikaw ħafna mill-appoġġ li jingħata l-iżvilupp rurali u jekk qegħdin inħarsu lejn l-appoġġ ġenerali li nataw lil bdiewa tagħna jdu nħarsu lejn kollox lejn il-livell tal-pagamenti diretti kif ukoll lejn il-pagamenti għall-iżvilupp rurali u mbagħad jekk individu il-ċifri skont lettari, allura l-istati membri ġodda jkunu jistgħu jaraw kemm ikunu fil-fatt ibbenefikaw u fuq l-implementazzjoni bat tal-livell nazzjonali konna dawn iż-żewġ għakonna l-użu ta' dawn żewġ tipi ta' appoċi li jingħata lil s sinjura l-pot kelmet ukoll dwar l-importanza li kunem hemm iktar akkontabilita min-naħa tal-Kunsill u l-Kunsill Ewropew u dan nixtieq norbtu wkoll mal-mistoqsija tas sur Service għal Parlament Olandiż dwar it-trasparenza iva naf anke nhar it-tnejn li għadda is-Sinjora Stricht mill- Eh, parlament Olandi saqsitni din il-ħaġa u koll, ġifir naf fil-kemija l-qalb il-Olandizi dil-ħagġa, jina ma nistax nitkellem fissem il-Konsil, ma jina nitkellem fissem il komissjoni fil-Konsil ta' Affarijiet Ġenerali li ħej summit u huwa minnu li kultan diffiċli illi wieħed jasal għal konklużjonijiet u jilħaq ftehim iridu nafdaw l-intuizzjoni politika tal-President tal-Kunsill Ewropew illi taħt l-auspiċu tiegħu jiġu mħejja konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Il- Ministri l affajt Barranini li jirrappreżentaw l pajjiżhom fil-Konsil tal-affajt ġenerali jiddiskutu ħafna affarijiet f'dettall, ħafna drabi fil u wkoll ta' Erman Van Rompuy u ħafna drabi d-diskussjonijiet tagħna ikunu mxandra. Ikunu mxandra iva u ovvjament il-kwestjoni hi kif aħna nistgħu naċċertaw issa li dan ix-xandiriet jintwerew ukoll fil fuq il-kanali pubbliċi Fir-rigward tal-blueprint, mbagħad dina maħna rux aħna bħala proposta li podġejnija u d-dimkom prezentajnija un bat nipretendu illi kullħat ħajajt iva prosa ta' kirridu tiġi accettata immedjatament. Le, aħna nafu illi fil-fat ċertu waqsma ħajkunem xie dimensjoniet illi xi snin laqqas laqas biss kienu maġinabli. Aħna dan il-blueprint naraw bħala eh, dokumenta ta' diskussjoni bħala viżjoni ta' kummissjoni għal futur. U din hija proposta li għabbażi tagħha nippretendu li jkun hemm diskussjoni biex nibdew id-diskussjoni, nittamaw li jkun hemm dibattitu fuqha. Issa jiena ħansejħilha illi hija l-viżjoni tagħna u il dokumenti li jirrifletti dil-viżjoni u mhux biss mill ta' perspettiva long term għal politika ekonomika imma għal politika ġenerali Ewropea kollha kemmi aħna nixtiequ nippreżentaw ilkom din anki sabiex ikonna diskussjonijiet importanti ħafna ta' qabel l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament U nittamaw li il-Parlament il-ġdid u l-Kommissjoni ġdida li kollna mbagħad wara li jiġi elett il-Parlament il-ġdid ukollhom idea ċara viżjoni ta' ċara ta' kif għandna nipproċedu għal fażijiet li jmiss tal-integrazzjoni. Fir-rigward imbagħad ta' trasparenza aħna qegħdin nagħmlu dak kollu li nistgħu fil-Kommissjoni Ewropea fir-rigward tal-aċċess għad-dokumenti fuq eh, il-laqat differenti tal-gruppi ta' esperti, per eżempju, aħna ikon anke il-minuti ta' sessjonijiet u nistantikom lista sħiħa ta' dak kollu li ġar, ta' dak kollu li jisir. Nistan nati daw l-informazzjonijiet lil parlamenti u xtetjib li sarx biħsib ma jisir dana, ovvjament nistaw nikonsidraw ukoll. Mbagħad tkellimna kellimna dwar is ta' proporzjonalità. U ntqal, Iva, eh, b'mod tajjeb li dana kollu jorbot u huwa part integrali ma' kull diskussjoni li jkollna mal-Parlamenti Nazzjonali li tallimna ħafna aħna fil-Kummissjoni minn dawn id-diskussjonijiet u li qegħdin nippruvaw nagħmlu li qabel ma nilleġislaw qabel ma noħorġu kwalinkwa proposta nagħmlu evalwazzjoni ta' impatt dettaljat ħafna u 30% ta' deċiżjonijiet tal-bord tal-, -bord tal l-evaluazzjoni ta' impatt huwa li jerġgħu jibdew mill-bidu, jerġgħu jaħsbu mill-ġdid u sabiex itejbu u jirranġaw il-proposti. U aħna dan qegħdin naċċertaw li nibatuhom kollha daw il-proposti li lkom fil-Parlamenti Nazzjonali aħna nibatulkom il-proposta, nibatulkom l-evaluazzjoni ta' impatt, inkluż l-evaluazzjoni ta' sussidjarjetà proporzjonalità. U kuntenti ngħid li ħafna drabi nibdew nirċivu anki Eh, tweġibiet naħa ta'kom f'forma ta' dialogu politiku ta' eh, l-mekkanizmu ta' kontrol ta' sussidjarjetà. U jiddispjaċini li kultant vera nieħdu ħafna ħin iktar mill-li nixtiequ biex nwieġbu l-opinjonijiet tagħkom imma nippruvaw nagħmlu li nistgħu. Imbagħad kellna l-aħħar kumment is-Sur Leiden mis-Senatur tal-Irlanda Iva Bla dubju komunikazzjoni pozittiva hija xi ħaġa li l-koll naħdmu fuqha biex ma nispiċċawx dejjem noħorġu baffarijiet negattivi fil-mezzi tax-xandir nuru wkoll eżempji pożittivi għanna ħafna eżempji pozittivi x'nistgħu nxandru qegħdin naħdmu ħafna f'dan ir-rigward nafu kemmi kwistjoni sensittiva di tal-Irlanda waħna fil-Kommissjoni tassew impressjonati bil- l-sforzi tal-Irlanda qed nitkellem rigward tal-programm ta' assistenza ta' ukoll u nittamaw illi dal-waqt insab soluzzjoni ma li sibi u li tkun soluzzjoni pozittiva. Grazzi. Thank you very much, uh, Vice President Sefcovic. I've noticed that... Grazzi ħafna, President, Vice President Sreskovic, eh, qed nara li inti verament qed tieħu l-inizjattiva li aħna jkollna iktar eh, diskussjonijiet mal-Parlament Ewropew, bej parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali naħseb li kulħadd jista' fil-fatt jaqbel li aħna implementaw din id idea żgħand favoluża issa qabel ma naddu sabiex nisimaw lill-presidenti tal-komitati nixtieq illi nitlob lis sur Barrett sabiex jgħaddi l-konklużjoni tiegħu. Iva ma nxtaqx intewwem iżda xtaqt illi nirreaġixxi għal kumment tal-Belġu tal-kollega Belġan dwar il-fatt li qal li hemm nuqqas ta' bażi tal-Parlamenti Nazzjonali f'dak li għandu xi qasam kwistjonijiet Ewropej jiena naqbel miegħek ħafna wieħed mis-suġġerimenti li fil-fatt jiena ressaqt huwa li aħna rridu nippruvaw ikollna ftehim f'kull parlament nazzjonali. U forsi niftehmu li darba kull xarrejn kull parlamenti nazzjonali ikunu qed jiddiskutu il- dak li qed ikun diskuss fuq il-level tal-komitati fuq il-level nazzjonali, però jekk dan ħajkun appoġġjat ukoll mill-Parlament Ewropew, ma nafx eżatt kif għamlu għad, dejjem tkun problema, naħseb li problema waħda tal-qat bħal dan huwa li kollok suġġerimenti tajbin, iżda ħafna drabi wieħed jaħseb x'isir minnhom daw is-suġġerimenti wara din il-laqgħa mbagħad Ġifieri jiena naħseb li dak li għandna nagħmlu huwa irridu nippruvaw insibu xi tip ta' sistema fejn aħna naraw is-suġġerimenti illi jkunu adottati hawnhekk, mbagħad jimxu fidejn dawk li jistgħu jagħmlu xi ħaġa dwarhom ħalli ma jintasewx mill-ewwel, ġifieri jiena xtaqt illi fil-fatt il-parlamenti nazzjonali jkunu jistgħu jiddiskutu il-kwestjoni Ewropej, però jiena nissuġġerixxi li darba kull xarejn aħna nkunu nistgħu niltaqgħu niftehmu fuq xi ħaġa u l-unika mod li aħna nistgħu nagħmluha din hija li nsaqsu lill kummissjoni sabiex tipproponi xi ħaġa bħal din l laqatar tal-kunsil sabiex jiddeċidu fuq taġa eh, bħal di, fuq inizjattiva bħal di, iżda t tittijiet u mux noqodu nittamaw li ħajġu xi ħaġa u jitraf ħarna minnaj ma nagħmlu xejn. Ġifiri, aħna nafu li l-kol kem aħna per eżempju jekk inħarsu lej il-kumitat tal- nazzjonali fl-Irlanda ma nafux eżattament ċet jiġri fil-livell Ewropew, ġif minħabba li jekk ikun hemm xi proposta li titressa qudiem il-Kumitat fil il-Parlament Ewropew, min ħajkun jaf kif ħan komunikazzjoni, ġifieri jiena naħseb illi verament rridu nieħdu azzjoni fuq dan u nishti illi wkoll nitkellem fuq dak illi intqal mill-kollega Ġermaniża dwar ir-referendums. L-Irlandiżi huma esperti fuq ir-referendums minħabba illi aħna għandna kostituzzjoni illi fiha ħafna fi ħafna informazzjoni u fost l-informazzjoni hemm li jekk ikun hemm xi tip ta' dubju l-ċittadin ikun jistgħu jitolbu għal referendums u mhux dejjem daw ikunu kampanji daqshekk pjaċevoli minħabba li naturalment dawk li jkunu kontra il-konċett Ewropew jieħdu l-opportunità sabiex isemmaw leħinhom u aħna nafu illi ħafna drabi il- uh, kwistjoni titbiet mill-punt li jkun diskuss, però huwa verament tajjeb meta aħna jkollna minnaxxina nibwadanjaw l-appoġġ tal-ċittadini tagħna. Il-problema bir-referendum huwa li mhux kulħadd mur jipparteċipa f'din f'dawn ir-referendum u Minħabba fekk aħna irridu narfu li dawk li involuti fil-politika jirrealizzaw li hemm problema bil-komunikazzjoni u l-fatt li ċittadini mhumiex qed jifhmu eżattament kemm huwa importanti dawn il-kwistjonijiet u dwar dawn is-suġġetti jiena xtaqt ngħid li jiena ma nibżax mir-referendum naħseb li jkun tajjeb speċjalment inti jiena xilek tilħaq riżultat li tkun tixtieq. Però naqbel ħafna mal-kollega Belġan illi qal li aħna rridu nagħmlu xi ħaġa pożittiva ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nġibu dim għajnejn il-parlamentari nazzjonali l-kwistjonijiet importanti li qed ikunu diskussi fuq il-livell Ewropew. Jiena qed nistenna l-ħaddieħor li għandhom jifmu dan il-punt ukoll. Ħaġa oħra li jiena naħseb li hija diffiċli ħafna sabiex il-pubbliku jifhimha huwa li il-fat li huma iridu jifmu dan il-lingwaġġ Ewropew bħal 2 pack u six-pack aħna nassumu illi il-pubbliku jaf fuq xi xed nitkellmu iżda fil-verità. Naħseb illi meta ngħidu six-pack huma l-ewwel ħaġa tiġi f'moħħhom huwa sitt sitt birrer fil-verità. Ġifieri naħseb illi jekk aħna din nimplementaw riforma bħal din, aħna rridu nżommu f'moħħna li l-pubbliku mhux dejjem ikun qiegħed jifhem dak li aħna din nitkellmu dwaru hawnhekk. Iva, grazzi ħafna. Jina nishtiq infakkar kif għal President Schulz illi Għawek aħna għanna il-televizjoni tal-Parlament tal Ewropew li għandhom rabtiet ukoll ma' televizjoni mal-kanali ta' televizjoni nazzjonali u lokali ħalli bekk jippruvaw jaqarbu iktar li ċittadini Ewropej iktar viċin tal-Parlament Ewropew. Aħna kieku nkunu kuntenti ħafna li kieku nistgħu nestendu din it-tip ta' kooperazzjoni. Ħalli naraw jekk il-Kummissjoni Ewropea forsi tistax tagħmel xi ħaġa sabiex il-ċittadini Ewropej kun jistgħu ħossuhom iktar qrib il-diskussjonijiet li qed isiru fil-Parlament Ewropew. Issa nixtieq eh, naddisa sabiex nisimaw il-President tal-Komitat tal-Budget jew tal-xogħol. Għandna s-sur la massur il-President tal-Komitat tal-Budget li xtieq jitkellem l-ewwel. Grazzi ħafna, Sinjura President. Xiftit kummenti minnaħa tiegħi. Pala reazzjoni għal dak il-intqal mill-parlamentari nazzjonali. L-urnet L-Bettina, nejdina, nasibx li għadawek. Ma jimportax. Xtaqt li irressa zewġ kommenti minn ħatijaj. L-għonet, dwar dak li ntqal fuq referendum. Bettina għadet għalfejn aħna irridu eh, noqodu nibżaw mir referendum Aħna dik kieku konna ċettajna illi konna referendum fuq it-trattat ta' Maastricht żgur li kien ħajkun hemm ħafna nies fil-Ġermanja li kienu ħajkunu kontra, però kulħadd kellu l-permess illi jesprimi il- l-opinjoni tiegħu minħabba li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar fl-elezzjoni ta' wara in-nies xorta waħda semgħu leħenhom kull pajjiż għandu tradizzjonijiet tiegħu. Charles de Gaulle kien tela eh, mill-poter wara li kien tilef referendum. Referendum jisu jkun interpretat bħala vot ta' fiduċa fuq dak, fuq dak li jkun qed imexxi dak il-ħin, Ġifiri ħafna drabi nafu li ċittadini jivvutaw kontra dawk il-politiċi li ma jaqbrux magħhom meta huma jkollhom is-seta. Ġifiri aħna rridu inħarsu li opportunità ta' referendum bis-serjetà naraw li norbtu eh, id-demokraziji rappreżentattivi u demokrazziji oħrajn bl-aħjar mod. Ġifiri jiena naħseb li ħafna drabi wkoll nisimgħu kumment dwar kif aħna nistgħu nżidu il-budget Ewropew meta għandna iktar minn 200 biljun euro fi krediti li mhux qed jintużaw. U fil-fatt dawn huma l-RALs fil-diskors tal-Unjoni Ewropea li l-President tal-, -tal, il-rappresentant tal-Presidenza Irlandiża għadu kemm kritika fil-fatt iva dawn huma fondi illi jorbtu mal-fond soċjali u fil-fatt fil-verità hemm bżonn ta' kważi 18-il xahar sabiex l-istati membri jżommu ma' kriterji kollha li hemm stabiliti xi kultant indumu iktar minn 18-il xahar iżda jiena ma naħsibx li fil-verità din tista' tkun problema dan is-suġġeriment Mbatt eh, smajna wkoll minn kien maħasab dwar l-impatt negattiv tal-infiq tal-fond ta' koezjoni f'ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. għanna nifmu dan il-tħassib iżda fl istessin nishtiqu nixtiequ illi ngħidu illi nilqgħu dak illi ntqal mill-kollega mill-Olanda sur Servas illi tkellem u il-menta fuq il nuqqas ta' trasparenza jiena naħseb li ridu noqogħdu attenti ħafna dan il-punt u rridu fil-fatt nimxu bil-galbu minħabba illi aħna qegħdin naraw li issa qed isir ġertu affarijiet li huma kontra l-ispirtu u l-għanijiet ta' trattat. Irridu verament Nirriflettu dwar dak li jgħid it-trattat, aħna qegħdin naraw fit-trattat li l-Kunsill Ewropew irid jistabilixxi l-linji gwida għal dawn il- eh, għal din il-politika l-ewlenija tal-Unjoni Ewropea naqbel madan, però hemm ċertu momenti bħal kriżi eh, bħal meta kellna kriżi ekonomika fejn aħna verament konna kontenti li kellna Kunsill Ewropew li verament ħareġ b'risposta komuni. Però minn dak iż-żmien law naħseb illi eh, il-Kunsill jisu beda jħossu li jisu din l-istituzzjoni li hija il fuq mill-istituzzjonijiet l-oħrajn. U ehm, Jiena naħseb illi dan għandu japplika fil-verità deċiżjonijiet li jittieħdu fil-Kunsill l-Ewropa kollha. Dal-waqt ħaj jiddeċidu fuq il-budget sas sena 2020 jekk irnexxilhom jiddeċidu b'mod unanimu mbagħad ħajġu fuqna u fuqkom fuq il-parlamenti nazzjonali ara rnexxilna niddeċidu sar miraklu. Umbat jgħidulna issa ntom obbligati li taqbdu taċċattaw dan il-budget li aħna niproponu li tirratifikaw. Ġifiri, dan huwa dak li jgħidulna fil-Parlamenti Nazzjonali li aħna rridu eh, naċċettaw dak li kien deċiż fuq il livell Ewropew. Pero jekk aħna ħajkonna naħdmu b'mod miftuħ, irridu ngħidu li meta wieħed jaħdem fuq eh, ftejim ta' dan it-tip, ħafna drabi jkollok ċertu segretezza diplomatika, zda u għedin nitkellmu fuq negozjati miftuħa, kulħadd irid jispjega eh, x'inija l-pożizzjoni tiegħu u il-vot huwa vot miftuħ minħabba li aħna responsabbli naturalment għal ċittadini Ewropej jekk aħna ma nagħmlux hekk żgur illi nkunu qegħdin nagħmlu dak li jagħmlu l-lenders u l-Ministri tal-Lender fil-Ġermanja li jaqbdu jiddeċidu huma kif ħajkun infassal il-budget. Issa din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux niċċettawha li tiġi hawnhekk fuq dan il-livell. Jiġifieri, għana għedin naraw il-motta kif eh, qed eh, jaħdmu bħalissa kif joperaw l istituzzjoni Ewropea bħalissa tkun ikkontrollat ukoll u dan intqal mill-kollega Olandiż, però jiena naħseb li dawn huwa punt li l-kull kemm aħna rridu nirriflettu daqsxejn dwaru. Il-trasparenza hija xi ħaġa li aħna l-koll nixtiequha u rridu nilqgħu il-proposta li saret, ġifieri li wara blaqa bħal din, aħna rrid ikollna xi tip ta' follow-up għal dak li ntqal hawnhekk, jekk aħna fil-fatt semmejna xi xi tħassib jew nkella eh, proponejna xi suġġerimenti rridu naħdmu fuq dan ħalli mbagħad fil qata ta' wara aħna nkunu nistgħu nieħdu azzjoni fil-verità. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi ħafna lil kulħadd li fil-fatt ipparteċipa fid-diskussjoni jina jkolli ngħid li naqbel mal-korrega tar-Renju Unit pjuttost li l-President Van Rompuy u l-President Barroso flimkien mal president Schultz ma setaw għaw għawek sal-axħar kej għal fatt li qed nieħu gost li għaw l viċi President Sheskovic u s-Sinjura Podimata. Il-kollegi tar-Renju Unit verament toġobom din l-idea ta' debriefing għal din raġuni naħseb li kien importanti ħafna nitkellmu dwar dawn iż-żewġ suġġetti li kienu verament importanti. Kanna jisom żewġ analiżi li kienu għaddejjin. Ġifiri aħna ridna nifukaw fuq dawn iż-żewġ suġġetti, fuq dawn iż-żewġ punti li għamilna workshops dwarhom, però xorta waħda ħeġġiġna lil kulħadd sabiex jitkellem b'mod ħieles. U jiena naħseb illi fil-fat nissuġġerixxi illi tkun idea tajba li l-presidenti tal-istituzzjonijiet ikunu hawnhekk bħala sinjal. Ġest sempliciment sabiex jibatu dan is-sinjal. Però jiena naħseb li din xi ħaġa li importanti ħafna illi jisimgħu huma wkoll, però jiena nixtieq li verament nilqa dak li ntqal mill-President Barrett, minħabba li verament għal affarijiet li kienu ċari ħafna u pozittivi. U sewja ħafna sabiex aħna nkomplu biex xogħol tagħna, speċjalment wara dak li ntqal minn Martin Schulz il-bira fl-ikel fl-ikla li kellna fl-axija, aħna rridu nħarsu lejn il-level demokratiku, naraw li aħna nkunu nistgħu nagħmlu xogħolna anka fil-pajjiżi tagħna fl-istati membri fejn nistgħu nagħmlu differenza dak li għal eh, minnħat tal-President Barrett dwar il-mezzi ta' xandir u l-kanal ta' televizjoni naħseb li dan huwa suġġerament tajjeb li sta' jiswilna ġejjieni. Però jiena nixtieq eh, illi fil-fat nitkellem fuq il-karatteristiċi speċifiċi ta' dak li qed niddiskutu hawnhekk. Illi kien konsegwenza fil-verità ta' dak eh, illi aħna diġà diskutejna, ġifieri aħna rridu nkunu eh, konxi ta' dak illi għanna niddiskutu hawnhekk, aħna din nitkellmu fuq it-kabbir hawnhekk. U dak li kien definitu kol diġa mill compact eh, dwar il-budget, aħna ma nistawx nikkonsidraw dan bħala copy-paste, eh, badna kupjajni li ħezat, ġifiri. Jina naħseb il-responsabiltajiet tagħna tant huma differenti illi huwa diffiċli li aħna jkollna mekkaniżmi li jkunu qed jagħmlu fuq livell parallel, jadqa xejn iktar komplikata. Ejja nħarsu sa li dak li aħna nistgħu nagħmlu lkoll flimkien. E kif għal sur la masur naħseb li fil-verità hemm ċertu affarijiet li ma tantx jidhru fil-konvenzjoni. U uh, Nafu li kien hemm żminijiet fejn sistemi differenti li ġitmi għadnjom fl-imkien. Ġifieri aħna din naraw u nħarsu li tkabbir fil-ħdan is-semestru Ewropew naħseb li jista' jkun diffiċli li aħna noħorġu b'riżoluzzjoni l-kol fl-imkien. Forsi nistgħu nagħmluha, però ħajkun diffiċli illi verament aħna nieħdu jinqisu dak kollu illi ntqal, responsabiltajiet kollha u e, nġbru punti kollha sabiex nippreżentawhom fil-Konsil tar-Rebbija. aħna għanna ideja eżattament xinu għalana ħari, ma nixtieqx noqgħod intawwal dwar dan il-punt. Però Jiena tellimt ħafna matul eh, sena li għaddiet u naħseb li ħajkolna il-pozizjoni li kolna l-opportunità li aħna namlu l blaqata tal sena diħra aktar saħħita. President, and I'm also very much uh, encouraged by, the, by, by this. Il-Komissarju Sefkovic jgħati l-aħħar kummenti tiegħu jiena din il-laqa u laqa li kelli fl-Irlanda ħeġġitni ħafna u jandikazzjoni ċara illi huwa importanti illi nsaħħu din id-dimensjoni fost il-parlamenti u l-koordinazzjoni fost il-parlamenti għaliex bħalissa għaddejjin mill-proċess ta' tisħiħ aktar ta' integrazzjoni Ewropea aħna din naqsmu dejjem aktar sovranità u rridu nsibu il-mezzi u l-modi sabiex nizguraw. Eh, leġittimità demokratika u responsabilità demokratika l-azzjonijiet tal-Unjoni. It-tieni tal-ima li jiena nista' nislet minn dawn it-tliet tiem irdu nikkoordinaw aktar l-iktar fis-settur tal-koordinazzjoni soċjali u l-konverġenza. Din hija soċjetà sew importanti għaliex jekk le Eh, nissograw li konna kompetizzjoni dejjem aktar qalila u npoġġu u nikkompromettu il-mudell soċjali Ewropew npoġġu friskju. Għal daqstant jiena naħseb illi il-proposta li għamlet is-Sinjura Beres nixtieq naċċerta illi 25% tal flejjes allokati għal budget nazzjonali sejrin jingħataw il-Fond Soċjali Ewropew għaliex iva hemmhekk għandna l-ikbar problema ma nistawx nużaw din il-ġenerazzjoni ta' Ewropej zazax illi jridu jafdaw demokrazija, jridu jafdaw il-politiċi Ewropej u l-kapacità tagħna illi nadottaw deċiżjonijiet tajbin u kol natuhom l-impjigi eh, u l-edukazzjoni li jistħoqilhom. Elementi ieħor dwar il flejes mhux minn fuqa. Jena naħseb huwa minnu, hemm ħafna flejjes mhux minn fuqa f'ħafna mill-istati membri, parzialment minħabba l-proċessi illi mhux dejjem ikunu tal-ola effiċjenza imma u għaliex irridu budgets annwali raġonevoli. Huwa diffiċli nofqu l-flejjes lekki jekk il-budgets annwali jiġu approvati eh, seba xar jew il biljun anqas minn dak li huwa mistenni li jkun minn fuq u minn dak li jkun allokat għall-istat membru għal perjodu attwali. Għaliex hemmhekk qegħdin dejjem eh, nimbuttaw dawn il-flejjes mhux minn fuqha u eh, nbutawm sal-axħar tal-periodu u għalek u importanti li konna l-kwalità tal-infiq u kol budgeting xira tal-budget satwali u li ħarsu kol il-qafas tal-MFF. Din hija ħaġa importanti sabiex il-programm tagħna ta' ikun jista' jitwetta l-aħħar element jien nixtieq insemmi il-fatt li dawn iż-żewġ prinċipji illi aħna rridu nikkoperaw dwarhom fil-ġejjieni jisser ikunu tassew importanti l-ewwel net. Sabiex niżguraw ir-responsabilità ta' deċiżjonijiet fuq il-livell eh, fejn jittieħdu d deċiżjonijiet u koll fuq il-livell fejn għandhom l-ikbar impatt dawn id-deċiżjonijiet. Ser ikun importanti wkoll illi niżguraw il-leġittimità demokratika u din tkun taqbel mal-livell ta' trasferiment ta' setat tal-Istati membri għal livell tal-Unjoni Ewropea. Jina nemmen li kreativita li rajnija f'Dublin u fi Brussel f'dawn l-aħħarijiem, aħna żgur nistgħu insibu soluzzjonijiet tajbin. Grazzi. Grazzi, Vice President Sefkovic, eżis kollegi, jina żgur illi aħna il-kol konxi illi id-dibattiti illi ġew organizzati fil-kuntest ta' dan l-ewwel din l-ewwel ġimgħa parlamentarja għas-semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika din il-ġimgħa qed tissir f'perjodu importanti ħafna wara li ħareġ l-istħarriġ annwali dwar it kabbir u wara li dan jintlaqa mill-Kunsill Ewropew u qabel, skużawni, ma dan jintlaqa mill-Kunsill Ewropew. Kif semma ta' sekwit fid-diskussjoni fih dan il-qafas ta' semestru Ewropew responsabilità eh, illi aħna nistabilixxu eh, prioritajiet ta' politika komuni imbidlet u set imbidel ukoll fil-ġejjieni bir-riformi ta' gvernanza ekonomika ħafna stati membri qegħdin jaraw illi dan il-livell Ewropew qed jintervjeni kważi fis-setturi kollha tal-politika f'pajjiżi taħt il-programm. Rakkomandazzjonijiet speċifiċi u obbligi speċifiċi huma sfortunatament eh, qed jiġu imposti fuq l-autoritajiet nazzjonali din hija xi ħaġa li rdu nqisuha, inqisuha minħabba l-effettività tal-implementazzjoni ta' dawn il-programmi. Fl-istess waqt Issa huwa magħruf sew illi deficit demokratiku illi diġà kien jinsab hemmhekk dwar l-istituzzjonijiet Ewropej dan għadda minn ġotta ġenal ġonnar dwar it-teħid ta' deċiżjonijiet u għalhekk qed issir aktar diffiċli illi nidentifikaw min jiddeċiedi dwar l-għanijiet tal-politika u min jerfa' responsabilità ta' dawn id-deċiżjonijiet. Għalek, diskussjoni illi kenna matul dawn it-tlettijim, jina nemmen illi dawn kienu diskussjonijiet illi taw xieda illi huwa fidejna il rappreżentanti eletti direttament fl-Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali fuq livell tal-Unjoni Ewropea huwa fidejna żewġ parlamenti illi nsibu modi xirqa ta' kif nistgħu naħdmu flimkien sabiex nakkumpanjaw il-teħid ta' deċiżjonijiet u tfassil tal-politika illi lum il-ġurnata ma jħarsux biss il-frontieri nazzjonali. L-sfida tagħna bħala Ewropej hija dik illi għandna din id-dimensjoni Ewropea wkoll. Irridu namlu dan fih dan is-semestru Ewropew fih dan il-mandat tal-kompett fiskali, il famus artiklu 13 illi wassal għal ħafna diskussjonijiet kif il-kol nafu. Madana kollu jina nemmen illi matul dawn it-tlettijim ta' diskussjonijiet kien is-semestru Ewropew bazat fuq il-komunità illi kien fil-qalba tal-attenzjoni tagħna u jiena f'dan ir-rigward grazzi. Nemmen li grazzi għal kwalità tal-intervent ta'kom, l-interventi ta'kom, id-dibattitu tagħna u ir-rapporti li nittamaw intom u aħna ser natu l-kostituenti tagħna nemmen illi iva għamilna xi titjib dwar ir-responsabilità demokratika fil-kuntest tas semestru Ewropew. Ovvjament fadlinna aktar x'namlu, imma jiena naħseb li iva għamilna pass tassew importanti grazzi għal preżenza tagħkom hawnhekk għas-sem tagħkom u għall kwalità tal-interventi tagħkom. Nixtieq ilkom il-wara nofsinhar it-tajjeb.